Good morning, colleagues. I think we can start our meeting. First of all, may I consider the agenda. Kollegi, nistaw nibdew il-laqatana. L-ewel net, l-agenda nadottawa. Iva, adottajnija u naddu bekk għattilet punt, għalix ma nixan vizi l president Għanna dialogu ekonomiku u skambju ta' femiet ma' Pier Carlo Padoan President tal-Ekofin u Ministru tal-Ekonomija u l-Finanzi tal-Italja. L-ewwel nett huwa ħajkellimna dwar il-Presidenza Taljana, l-prioritajiet tal-Presidenza fil-qasam tal-politika ekonomika u naturalment din il-laqa hija parti mid-dialogu ekonomiku illi aħna nagħmlu fil-qafas ta' semestru Ewropew u ser ikun possibbli illi tagħmlu mistoqsijiet dwar din il-kwistjoni u il-rakkomandazzjoni speċifiċi għal pajjiż l-ewwel net merħba sur Padovan. Nadilek il-kelma. Thank you, Mr. President. Good morning to all of you. Grazzi l-odwa tajba lil kulħadd. Jiena ser nitkellem bit-Taljan, ser nagħmel il-kummenti tal-bidu tiegħi bit-Taljan. Honorevoli President, Honorevoli membri tal-Kummissjoni, komissjoni tal komitat tal kumitat Jena onorat li nista' nagħtikom il-prioritajiet tal-Presidenza Taljana t-tieni semestru 2014. Jena naf illi l-Kumitat ta' komandon rwol ewlieni fil- tfassil tal-politika ekonomika u finanzjarja tal-Unjoni u jien qed inserraħ fuq kollaborazzjoni kostruttiva biex bekk inkunu nistgħu nigwadanjaw mill-esperjenza tagħkom, mill-arfin tagħkom. Qabel ma nitkellem dwar l-isfidi u l-iskadenzi li għanna nixtieq nrotħajr minn qalbi l-Presidenza Griega u l-ħidma eċċellenti illi għamlet fiqbil mal-Parlament Ewropew. L-impen tiegħi bħala President tal-Ekofin ħajkun illi niżgura li konna aktar konsens, aktar qbil dwar bosta dokumenti impenjattivi għax xogħol li ġejjin. L-Italja għandha l-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. F'punt istituzzjonali, soċjali u ekonomiku kruċjali. Għanna t-tġdid tal-istituzzjonijiet kollha ta' gvernanza Ewropea fuq livell soċjali it-tensjonijiet li akkumulajna matul is-snin tal-kriżi u l-livelli għoljien ta' qatt waslu sabiex persuni jitbedu mill-proġett Ewropew. Ftik gvernanza tal-ekonomija wara li l-ħakna livelli li għatma eh, ħsibnijom qabel fil-ġestjoni maqsuma tal-politika makroekonomika u l-krizi bankarja issa għanna azzjoni ta' appoċ impenjattiva l-ekonomija reali għat kabbir u għall-impjigi. L-arfin illi aħna il-ħakna il ħakna il ċertu miri u l-sfidi illi aħnanna joħroġ bitċar mid-dokument ta' konklużjoni tal-Kunsill Ewropew ta' 26 u 27 ta' Ġunju illi għaddew. Kapijiet ta' stat raw illi minkejja illi hemm sinjali ta' kupru, sinjali ċkejna ta' kupru, il-livelli ta' għat, ta' faqar u esklużjoni soċjali huma livelli ma nistgħux naċċettawhom. U jitolbu illi l-Unjoni Ewropea tieħu impenn serju sabiex tappoġġa tkabbir. Il-politika għad tkabbir u għal-ħolqien ta' postijiet ta' xogħol ġodda għandhom ikollhom rwol ewlieni fil-leġislatura illi qed tibda bħalissa. It-tkabbir appoġġat huwa hija kondizzjoni wkoll ta' sostenibilità tal-finanzi pubbliċi u stabilità finanzjarja wasal iż-żmien illi nirraġunaw b'mod konkret u b'mod miftuħ dwar l-istrateġija l-aktar effettiva ħalli ikonna tkabbir u kol natu prominenza l-impjigi. Ek qed jitolbuna ċittadini Ewropej. Il-programm ta' ħidma tal-Presidenza Taljana irid jagħti kontribut konkret għal ħidma tal-Parlament il-ġdid u l-Kummissjoni l-ġdida matul ħames snin li ġejjin. L-istrateġija għad kabbir illi aħna għedin nipproponu hija msejsa fuq tliet pilastri. Aktar integrazzjoni, riformi strutturali, investimenti u fondi għad kabbir. L-integrazzjoni dejjem kienet it-triq ewlenija, l-modija ewlenija tkabbir fl-Ewropa. Irridu aktar suq intern u aktar integrazzjoni globali. F'dan il-qafas ir-reviżjoni tal-Istrateġija Ewropa 2020 hija opportunità li ma bħala. Sabiex ikonna politika ekonomika integrata fuq livell Ewropew u tkun immirata għall investimenti u riformi strutturali. L-Istrateġija Ewropa 2020 trid tarġa tiġi ffukata fuq dawk li huma fatturi importanti għad kabbir l net it-tisħiħ ta' suq intern. Irridu nsaħħu wkoll ir-rabta bejn l-istrumenti u l-miri tagħna. Il-Presidenza ser tappoġġa l-istrateġiji ħalli neħqu l-miri ta' Europa 2020 l-iktar se tippromovi investiment ta' kliwa kapital uman, riċerka u innovazzjoni. Se toħloq kundizzjonijiet favorevoli għal finanzjament għal finanzi fuq medda twila ta' żmien f'setturi li ser ikunu definiti minn qabel bħal SMEs u l-infrastruttura. It-tieni pilastru huwa marbut mal-ewwel pilastru hija dik ta' riforma u għadak ta' riforma strutturali. riformi strutturali jiddeterminaw it-kabbir. Iżda, aħna irridu jkollna appoġġ mifrux u jisi li jisir fl-istess waqt fl-istati membri kollha. Is-suċċess ta' din l-aġenda ħaj jiddependi fuq l-isforz li aħna ħanamlu l-koll flimkien. Jekk huwa minnu illi f'kull pajjiż il-proċess ta' riforma irrid ikun imsejjes fuq il-partikolaritajiet nazzjonali, l-isforz ta' riforma irrid jibbenefika mill-azzjoni maquda għaliex minna jigwadanjaw l-istati membri kollha. Sabiex ir-riformi jisiru ma nistawx naddu minajr l-inċentivi. It-wettiq ta' riformi twassal għal spejjes, għal gvernijiet, spejjes politiċi, soċjali u ekonomiċi li nistgħu narawhom mill-aktar fis possibbli. Il-benefiċċji ta' tkabbir u l-impjiegi idumu biex jaslu, idumu biex narawhom bajnejna u meħtieġ illi il regoli illi jiġu implikati bl-aħjar mod jiffaċilitaw ir-riformi strutturali. Ma rridux nibdlu ir-regoli imma nużaw dawk li diġa qegħdin hemmhekk u nużawhom bl-aħjar mod u ma narawx biss neħilna, ma naraw fit-tul. U dan għandu jsir f'konformità ma' deċiżjonijiet u l-ftehimiet li aħna minna f'dawn l-aħħar snin fl-Ewropa għandna bżonn koordinazzjoni aħjar tal-politika ta' riforma nazzjonali ħalli nżidu l-effettività u nisfruttaw l-spillovers pożittivi. It-tielet pilastru tal-istrateġija finanzjament għad kabbir u għall-investimenti pubbliċi u privati għaliex rajna tnaqqis drammatiku fl-Ewropa u bnadi oħra. Jekk aħna irridu nsaħħu l-potenzjal ta' tkabbir u nwettqu u nsaħħu l-impatt ta' riformi irridu nibdlu din ix-xejra ta' taħt fuq. Irridu inizjattivi li jkunu mirati għal fondi tal-investimenti, għall finanzjament tal-investimenti, anke fuq livell ta' regolamenti. Ħalli l-investimenti idumu aktar fuq meddi ta' żmien. Irridu nattiraw riżorsi privati wkoll. Irridu naġixxu fuq dawk li huma fondi Ewropej, il-fondi tal-Bank Ewropew għall-investimenti u l-istituzzjonijiet nazzjonali ta' investiment. Dawn huma setturi ta' interventi li ma tantx ġew sfruttati, irridu nagħmlu aktar ħalli nużaw ir-riżorsi li għandna flimkien mal-abilità ta' pjanar tal pajjiż u l-istituzzjonijiet. L-integrazzjoni ta' swieq, riformi strutturali u il-finanzjament ta' tkabbir u l-investimenti huma tliet dimensjonijiet ta' intervent illi jistaw isaħħu lil xulxin huma koerenti ma l-agenda tal-Kunsill Ekofin tal-Limoddi u l-Presidenza tagħna għandha lan illi timxi fuq dan. F'dan il-kuntest il-progress f'dik li Unjoni Bankarja ser iwassal ħalli aħna jkollna aktar saħħa f'idejna. Il-mekkanizmu uniku ta' supervizjoni, per eżempju, illi għanna lan illi namlu ġestjoni tiegħu u monitoraġġ tiegħu flimkien mal-awtoritajiet illi qegħdin jevalwaw il-kapital il il tal-banek u l-profitti u f'dak li huwa ekonomija infakkarkom il-komunikazzjoni tal komissjoni dwar il-finanzjament fuq medda twila ta' żmien tal-Komunità Ewropea illi minna aħna ser nażlu ċertu proposti ħalli nkunu nistgħu nwettquhom. Nixtieq insemmilkom ukoll l-intenzjoni li nospitaw flimkien mal-Kummissjoni fis-6 ta' Novembru li ġej konferenza fi Brussell dwar dawn is-suġġetti u jiena eh, nieħu gost jekk intom tkunu tistgħu tattendu dwar il-miżuri li diġa proponiet il-Kommissjoni. Nixtieq infakkarkom is-suġġett tar-riformi strutturali tal-banek. Illi sanwet uħ b'mod kostruttiv ħalli nilħqu ftehim politiku fis-sena li ġejja. Matul il-presidenza tagħna aħna għandna lan illi inkomplu naħdmu dwar dawk id dossier spendenti fil-qasam finanzjarju illi aħna uritna mill-presidenzi ta' qabel blan illi insibu ftajim politiku fil-Kunsill u nittamaw anke fit-trilogu flimkien mal-Parlament. Fost dawn is-suġġetti nixtieq insemmi ir-regolament dwar il-Fondi Ewropej għall-investiment fuq meta twila ta' żmien, il-miżuri dwar il-ġlieda għal-ħasil tal-flus, il-servizzi ta' pagament u kol ir-regolament dwar sui fondi del mercato monetario. U kol dwar il-fondi tas suq monetarju. Għanna il-program ta' ħidma dwar il-sujġetti fiskali. Aħna irridu naqsu l-piżijiet amministrativi għall-autoritajiet tat taxxa. Is-semplifikazzjoni fiskali irridu qafas leġislattiv aktar stabli għall-intraprizi u kol irridu nidġildu b'mod aktar effettiv l-evażjoni tat-taxxa fuq livell internazzjonali. U hawnhekk nixtiequ nisħu b'mod partikolari dwar l-adozzjoni ta' proposta ta' kooperazzjoni amministrativa dik li hija fiskalità biex fil-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea nkunu nistgħu ndaħlu l-standard globali ġdid dwar l-iskambju awtomatiku ta' informazzjoni finanzjarja. Fis-suġġett ta' tassazzjoni tal-kumpaniji ser nitrattaw id-dokumenti marbuta mal-bażi tat-taxxa, bażi tax-xabli wkoll il-profitti. Jekk aħna inqisu il-BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, li ġimniet mniedi minn OECD il-CCTB u koll ser ser nisqu aktar dwara fil-rigward ta' din il-prospettiva. Il-Presidenza Taljana u koll ser taħdem dwar kooperazzjoni msaħħar imsaħħa fuq l-FTT. Ħalli nsibu ftejim fil-mandat illi aħna għanna. Għanna l-istatwila wis u ma nistax insemmi kollox f'din il-taqsira tiegħi. Ma nistax insemmi d-dokumenti kollha illi aħna rdu naħdmu dwarhom. Iżda, nixtieq insemmihom matul il-mistoqsijiet tagħkom jekk intkom taħsbu li hemm għalfejn għamelek. Onorevoli membri, onorevoli president, ser ikun unura li hija naħdem flimkien magħkom u nibbenefika mill-kollaborazzjoni tagħkom. Grazzi, grazzi tal-attenzjoni tagħkom. Grazzi President. Iva, grazzi għall-istedina il inti għamiltinna għall nħidu sem fil-konferenza ta' novembru illi l-komitat jilqaħħad l-istedina b'gost kbir u anke l-impen illi nibdew naħdmu dwar ċerti dokumenti leġislativi li aħna lesti li jivan xamru l-kmim u nibdew naħdmu dwarhom investimenti fuq medda twila ta' żmien u kol il-miżuri sabiex niġġieldu l-ħasil tal-flus. Fuq livell ta' trilogu, issa ngħaddu għal-lista tal-kellima, għandna l-proċedura tas-soltu, għandkom l-slots ta' ħames minuti, u namlu mistoqsija u tweġiba u jkun hemm mistoqsija addizzjonali jekk ikun hemm bżonn. L-ewwel kellim fisem il-PPE il-kollega Kristos sekani. Grazzi, President. Grazzi lill ministru għal prezentazzjoni li huwa dal dalodu. l interventi tiegħi ser ikun qasir, prioritajiet. Jiena ġej mill-Greċja, programm pajjiż mifni bi problemi finanzjarji. Jena interess nisma, interessat nisma minn għandek dwar l-impatti ekonomiċi u l-prospettivi ta' Franza u l-Italja rajna ekonomija ġermaniża illi rnexxiet iżda għandna pajjiżi bi problema bħal dawk tiegħi u għanna din nagħmlu sforzi kbar. Huwa meħtieġ illi pajjiżi oħra b'tradizzjonijiet Ewropej b'saħħithom u ekonomiji ewlenin huwa importanti għalina illi pajjiżi l italja u Franza kol ikollom l-istess sitwazzjoni ekonomika. Jekk naraw Franza u l-Italja huma mhux qed jiksbu il-miri tagħhom f'dak li huma tkabbir ekonomiku. Qed jaqgħu lura wkoll fl-iskadenzi ta' miżuri li huma meħtieġa u li rridu jintlaħqu hemm ċertu xejra marbuta mad-dejn ukoll għaddej dibattitu pubbliku dwar l-linji ta' politika tagħhom u miex l-aħjar linji ta' politika u dwar jekk qed jieħdu l-aħjar miżuri qed japplikaw l-aħjar miżuri strutturali meħtieġa l-mistoqsija tiegħi x'inhi l-problema il-politika jew l-implementazzjoni. U x'jista' jsir? Bħala Ministru Ekonomiku Taljan u bħala President tal-Kunsill Ekonomiku x'taħseb li jista' jsir ħalli l-Ewropa tkun tista' tarġa' taqbad it-triq tajba f'termini ekonomiċi. Grazzi, grazzi tal-mistoqsija tiegħek. Ħan wieġeb bħala taħt żewġ tikpiepel, l-ewwel net jiena President tal-Ekofin. Fil-kummenti tal-bidu qed li jiena nemmen bisħieħ illi f'kull membru tal-Unjoni hemm aġenda tar-riforma li għandha tiġi applikata u implementata. Naturalment hemm kwistjonijiet marbuta mal-pajjiżi speċifiċi għal kull pajjiżi li rdu jitqiesu. Iżda dan ma jfissirx illi kull pajjiż m'għandux jagħmel sforz ħalli jixpruna il-tkabbir fuq medda twila ta' żmien u l-impjiegi fuq medda twila ta' żmien fl-Ewropa. Jiena dejjem emment illi l-Ewropa qed tiffaċċja ila tiffaċċja problema ta' tkabbir u ħolqien tal-impjigi ħafna aktar qabel ma feġġet il-kriżi u bekk meta jindirizzaw id-danni minħabba l-kriżi il-pajjiżi jridu jindirizzaw danni li saru minħabba l-kriżi imma anke kwistjonijiet illi ilhom hemm kwistjonijiet strutturali illi żammew lura il-potenzjal ta' tkabbir u l-ħolqien tal-impjigi. Issa, ser nibda l-kappell tiegħi u nitkellem bħala Ministru tal-Finanzi fl-Italja. U din hija sitwazzjoni fej jiena nista' Ivan wieġeb. Jiena ma naqbilx ma l-istqarrija li għamilt intiek fimtek sew li għall-inqas fil-każ tal-Italja mem l-ebda sforzi ta' riforma. Le, l-aġenda ta' riforma tal-gvern illi jena bunur kbir membru tiegħu hija iffukata bisħieħ fuq lista ta' riformi strutturali, riforma istituzzjonali, riforma ta' taxxa, riforma ta' suq ta' xogħol, riforma tal-amministrazzjoni pubblika. Dawn ir-riformi kollha flimkien ma' oħrajn huma meħtieġa biex nindirizzaw il-problema illi jinti iva kellek raġun issemmi, ġifiri rata ta' tkabbir baxxa ħafna. Fil-każ tal-Italja baxxa mens. rridu nirkupraw it-kabbir u rridu naraw x'kienu l-ostakli strutturali għat kabbir u rridu natu ħamla ġdida. Ovvjament it-kabbir huwa problema f'pajjiż bdejn oli. Jiena nemmen illi wieħed jista' joħroġ biss mid-dejn permezz ta' tkabbir, m'hemmx toroq tan-nofs. Punt ieħor li inti semmejtu jiena naqbel miegħek, il-kwistjoni għan għandha żewġ naħat. U l-isfidi għandhom żewġ naħat Il-reformi irdu jiġu approvati mill-Parlament, irdu jkunu imsejsa fuq bil, iżda irdu jiġu implementati wkoll. Jekk tgħaddi liġi mill-Parlament naraw li tkun fuq fuq kulħadd, imma l-implementazzjoni ta' riforma ma tkunx fuq fuq kulħadd, imma jekk ma timplementax ir-riformi ma tasalx f'dak l-istati fejn iċ-ċittadini jarfu il-benefiċċji ta' riformi. U għalhekk iva il-kwistjoni hija dik illi aħna rridu nimplementaw ir-riformi. It-tieni kelliema fisem l-SND il-koordinatur tal-SND Eliza Ferreira ek joġbuk. Grazzi tassew. Grazzi tal-li tinsab fostna u nixtiequlek kull suċċess għal presidenza taljana nishti nirreferi għatlet punti tijak, integrazzjoni aktar b'saħħita, riformi strutturali u investimenti fit tkabbir u l-impigi. Nishtiq li inti tispeċifika xirridu nejdu bihom dawn il-klim fl-Ewropa semmejna strateġija għat tkabbir u għall-impigi u għet naraw li tkabbir ma wasalx, ma jider imkien semmejna riformi strutturali u f'termini prattiċi dawn huma biss aġġustamenti tas-suq tax-xogħol jekk tridu sejħulhom hekk. U bekk jiena nistaqsik kif nistaw intejbu l-prestazzjoni ekonomika tagħna l-iktar fiż-żona euro? Naħseb illi bħalissa minħabba l presidenza ġdida u jider illi iva hija trid tindirizza s-sustanzi u għandha ta' ġodda imma ma nistgħux inkomplu navanzaw f'din it-triq għaliex l-isbilanċi fiż-żona euro, mod partikolari fl-Ewropa, qegħdin jigravaw l-aspetti soċjali qegħdin isiru aktar drammatiċi u aħna wasanna f'xifer l-inflazzjoni u li konna problema li ma nkunux nistaw insibu tarfa, ma xin nirraznuha. Iva, għandna ħafna tama għal-presidenza taljana, imma nixtiequ illi din it-tama tiġi realizzata u neħtieġu proposti aktar konkreti. Irridu immajnaw il-proċess ta' ġustament, jekk ma jaħdimx, irridu immajnaw il-proċess ta' ġustament, jekk ikun hemm ekonomija li taqbad it-triq tan-niżla fi stat membru jekk il-qat il-livell ta' qat ikun għoli wis mill-kalkolu tad deficit iridu inneħu il-kontribut nazzjonali għal proġetti li huma appoġġati mill-fondi strutturali qed nirreferu għat neħija mill-kalkolu tad deficit it-neħħija ta' investiment marbut direttament mal-istrateġija 2020 dan qed insemmu qed insemmu xi tip ta' programm ta' investiment reali fl-Ewropa kollha? Ħalli mhux biss nindirizzaw in-naħa tal-provista imma noħolqu xi tip ta' domanda għall-intrapriżi Ewropej. Dwar xiex qed nitkellmu, għal xiex qed nirreferu f'dak li huma riformi strutturali, riformi strutturali fis-suq tax-xogħol biss jew fl-amministrazzjoni pubblika wkoll tas-sistema finanzjarja, tas-sistema fiskali. Jekk jogħġbok Ejdinna b'mod konkret x'inhu ma l-proposti tiegħek għaliex aħna interessati illi niddiskutu miegħek u nwaslu għal bidla fil-mod ta' kif aħna ilna nindirizzaw il-problemi tagħna. Grazie much for your kind words. Grazzi ħafna ta' klim ġentili tiegħek u anka għal mistoqsijiet illi staqsejt, ma nistax nwiġibhom tajjeb 50 minuti, iżda nindirizza żewġ punti li huma speċifiċi fid-dikrazzjoni tiegħek. L-ewwel ħaġa fil-agenda tal-riformi strutturali jiena għandi agenda mimlija li eh, għal ħafna pajjiżi eh, fl-Italja eh, bħala Ministru ta' Finanzi naħseb li dawn ir-riformi huma importanti ħafna u forsi f'pajjiżi oħra inqas. Riformi oħra huma importanti wkoll, pereżempju l-amministrazzjoni tal-pubbliku anka tal-sistema ġudizzjarja. Forsi tista' ma stramba din. Dawn huma riformi illi nixtieq nidentifikhom bħala dawk bżonn jużi sabiex l-oħrajn jaħdmu għaliex jekk ikun hemm problemi fis-sistema ġudizzjarja u l-istrutturi jimxu bil-mod wisq, mela allura eh, naraw problema li sibni anka f'numru ta' studji li, li saru. Inti semmejt ukoll ukoll eh, pilastru ieħor l-investiment. Zgur li għanna bżon eh, riformi kif ukoll investiment. L-investiment ħa jappoġġa d-domanda u jwassal għal riżultati fil-medda qasira ta' żmien, imma anke mbagħad ħajwassal għal eh, żvilupp tajjeb għal medda twila ta' żmien. Hemmhekk ħassir l-innovazzjoni fil-struttura ekonomika. Għalhekk aħna rridu nsibu mod ta' kif napoġġaw dan l-investiment qed nifoka speċjalment fuq fin, um, miżuri finanzjarji kemm fin-naħa tal-pubbliku anke dak privata privat. Irrid inħarsu lejn riformi strutturali u l-investiment flimkien sabiex ikollna riżultati. Jina kontent anke sabiex nkompli u niddiskutu dan kollu aktar tard. Grazzi ħafna issa Issa għanna l-professor Luke. Iva, Ministru, ringrazzjak tal-li qed magħna illum, grazzi tal-li l-idejat tiegħek. Jiena żgur li naqbel mal-kollega preċedenti sabiex aħna nitolbu aktar dettalji. Hemm anka forsi idejat ta' kif kif il-pajjiż jekk ħajmexxi tkellimna fuq rakkomandazzjoni speċifiċi rċivejna dawn ir-rakkomandazzjonijiet u qed naraw li r-rakkomandazzjonijiet mhumiex daqshekk eh, implementati tajjeb, speċjalment dawk il-pajjiżi illi nisuhom diġà li għandhom il-problemi tagħhom. U allura naħsbu li dawn mhumiex sodisfaċenti. Tini punt jidher illi hemm xejra illi innaqsu is-saħħa tal-regoli, speċjalment anke fejn jidħol il-GDP Dan kollu twessa sabiex anka indaħlu l-ispejjeż u r-regoli tal-investiment. Imbagħad hemm ukoll l-aspetti tal-shadow economy. Jider illi xi stati membri qegħdin jippruvaw jġibu l deficit tagħhom jider bħala inqas. Qed indaħluhom f'dawn ix-shadow budgets allura u anka taħt eh, taħt kumpaniji privati affarijiet bħal dawn. Dawn huma lura proġetti li għandhom xaqsmu ma l spejjes tal-gvern imma għedin tiġu trasferiti għal kumpaniji privati sabiex il-bilanċi jidru zbaħ. Il-pajizi u għalek qed ikollhom aktar dejn. U l l-ambjent makroekonomiku eh, fl-Ewropa jisa qed ħeġġeġ dan kollu jidher li hemm din ix-xejra mad-dinja kollha hemm anke l-interpretazzjoni aktar flessibbli tar-regoli. U hemm anke talba ta' xi investiment, ċertu tipi ta' investimenti li ma jiġux inklużi fil- fil-regoli. U għasab aħna mannix namlu, mannix ħallu li dawn li dan kollu jiġri. Naħseb is-Sur Juncker ukoll tkellem dwar dan kollu u qal illi ir-regoli jridu jiġu intużati fuq il-medda twila ta' żmien. Inti taħseb ukoll illi illi fil-medda qasija ta' żmien ir-regoli għandhom jitpoġġew fuq naħa waħda? Sabiex nittamaw li jkun hemm forsi effett pożittiv fil-medda twila ta' żmien imbagħad? Inti ħatuża din l-odda sabiex anka forsi tejn f'dawn ir-regoli u din interpretazzjoni flessibli li għanna. Grazzi ħafna tal-mistoqsijiet tiegħek. press li għanna ftit ħin ħan ikkonċentra fuq żewġ punti. Ħan għamela ċara ħafna illi naħseb importanti li jkollna trasparenza tal-data eh, tal-istatistika żgur sabiex eh, dan jgħin sabiex nimplementaw il-miżuri. Inti semmejt ir-reviżjonijiet illi ħajjitħlu dal-waqt fil-kalkoli tal-GDP, ovvjament dan huwa parti mill-eżerċizzju tal-istatistika u eh, dan huwa skont kemm kem aħna nimxu b'mod ugwali fil-stati membri. Issa, xi ħaġa oħra hija huma eh, l-kontijiet kreattivi. U dinja xi ħaġa li aħna għandna nħarbu minnha. Hemm numru ta' raġunijiet li noħol u suspetti dwar il-kontijiet f'kwalunkwe pajjiż se inaqqas il-bażi ta' kif aħna naħdmu fl-imkien. U anka eh, importanti li u aktar fiduċa lura dan il-creative accounting żgur li l-għana inneħuħ. Issa, xaħ punti ħor li nishtiqniħum il-mistoqsijiet tijak, nirringrazzjak tal-li semmejta, semmejt illi nużaw ir-regoli meta nħarsu anke f'perspettiva ta' minn twila ta' żmien. Ħan nispjega dak li rrid infisser. Jekk aħna serji fuq il-riformi strutturali u verament nemnu li dawn għandhom jiġu introdotti, mela rridu nibdew mill-fatt, mill-fatti. U dawn ir-riformi strutturali eh, ħaj ikollhom bżonn iż-żmien sabiex ehm, jibdew ikollhom ir-riżultati. Ġifiri meta qed inħarsu lejn dawn ir-riformi strutturali jridu wkoll inqisu li l-pajjiż għandu bżonn il-ħin. M'għandux bżonn sena imma forsi sentejn jew tlieta sabiex ikun hemm ċertu benefiċċji u wieħed ikun jista' jiġġudika jekk din ir-riforma ġiet iddiżinjata kif suppost. U anka naraw jekk ġiet implementata kif suppost. Għalhekk jiena nixtieq nistedinkom Kolla kemm aħna sabiex naħduha eh, b'mod serju din il-kwistjoni ta' riformi strutturali skont l-odda illi għandna eh, disponibbli u anka bil-esperjenza illi eh, li għandi nistgħu nimxu fuq dan. Grazzi ħafna issa mill-alde. Il-kollega Toyer. Grazzi ħafna, President. Jiena nawguralkom anka fix-xogħol tagħkom ħidma tajba. Mela, l-ekonomist tal-OECD u anka semmejt tkellimt fuq dan l rwal tiegħek. Jekk niftakar tajjeb inti qed dak iż-żmien illi ma tistax tkun kompetent ma tistax tkun kompetittiv wisq u tkellimt anka fuq il-surplus tal-Ġermanja u tixtieq li jkun hemm aktar bilanċi ta' kummerċ. Mill-esperjenza l tiegħek fl-OECD? Għamilt anka rakomandazzjonijiet għal l-istati membri tal-OECD e u f'dawn l-opinjonijiet, dawn ir-rakkomandazzjonijiet, kienem dikjerazzjoni illi l-euro miex il-problema imma il kompetitivita fl-istati membri u anka li jkun hemm bżonn ta' konsolidazzjoni tal-budget nazzjonali b'mod aktar speċifiku taħt il-presidenza taljana hemm interessi ta' rata ta' rati baxxi. Forsi jollew anka peress illi jkun hemm aktar kreditu jingħataw lil kumpaniji l-SMEs ja u koll qed jaraw illi hemm nuqqas ta' kreditu fiż-żona euro u anka f'postijiet oħra. It-tieni kwistjoni ir-rwol ta' Trojka fl-Italja fil-Parlament Ewropew eh, ħiġna rapport fuq dan is-suġġett u bħala il-President tal-Kunsill. Inti qed taħseb fuq rapport ġdid ta' Trojka u eh, x'inhu mal-konsiderazzjonijiet tiegħek? Grazzi ħafna tal-mistoqsija tiegħek. L-ewwel ħaġa kemtejn dwar dan il-paradoss tal-dawn l-interessi tar-rati baxxi ma m'hemmx kreditu, eh, m'hemmx influss ta' kreditu. Naħseb li żona euro l-Unjoni Ewropea għada qiegħda dbati eh, mill-frammentazzjoni tas-suq li verament kienet li ħassejnija ħafna u saret għal eh, seħħet għal ċertu numru ta' snin. Sfortunatament għada d-dejja u sissa għatmannix suq finanzjarju sħiħ maqut. Qed isir irkopru bil-mod fil-riforma tal-finanzi ta u anka kabbir eh, mlajnuna mill-ECB. Qed naraw ta' kif naraw kif qed nimxu mal-pilastri tal-Unjoni Bankarja u nittamaw illi din il-frammentazzjoni tisparixxi. U nejnu koll il-kumpaniji illi tant għandhom bżonn lajnuna. Inti semmejt it-trojka rajna illi l-Ewropa seta toħloq sistema sabiex timxi, tiġilet din il-problemi li għanna. Naraw illi konna għamilna suċċess programmi illi ħaj jispiċċaw sabiex anka nilħu ikunem hemm l-aċċess għas-suq. Qed naraw allura tkabbir mill-ġdid. Din hija aħbar tajba. Hemm ukoll l-opportunità illi nerġgħu nikkonsidraw kif l-istruttura ta' prevenzjoni ta' kriżi fl-Ewropa u fiż-żona euro tista' tiġi mtejba. Anka jekk inħarsu lejn l-istruttura ta' istituzzjonali u anka kif niddizinjaw il-miżuri u l-mod ta' kif ikun hemm l-manager tal-kriżi. Naħseb illi b'dan kollu jista' jkollna fażi ta' fejn nerġgħu nikkonsidraw u nerġgħu niddialogaw dwar kif ċertu situazzjonijiet ta' kriżi illi sibna fit-trojka nistgħu anka naraw kif nistgħu nġibu ruħna fil-ġejjieni. Fil u naraw kif il-krizi, il-kriżijiet ehm, jistgħu jiġu sfruttati dejjem skont il-lezzjonijiet li tallimna eh, li ħadna. U għalhekk dan il-qasam naħseb illi semmejt punt tassew siwi għal ġejjieni. Grazzi ħafna issa għal Gwe, is-sur Papa Demulis. Grazzi ħafna, President. Ministru, jena u koll nil-akawnek maħna xi jimilu il-Prim Ministru Taljan wassal għal ċertu aspettattivi billi ħareġ il-program tal-presidenza taljana jiena ħat nota ċertu ċertu frażijiet għal il-miżuri ta' austerità fallew u allura rridu naraw kif ħanaħol u il-xogħlijiet. U naħsbu fuq regoli ta' kif nistgħu nkabru nżidu l-impjiegi. Nittama illi forsi l-lum tista' tgħidilna x'tibdiliet x'riformi għandhom isiru minnaħa tal-presidenza taljana. Għaliex skont ir-remarki tiegħek dal-għodu, ħsatna. l-għaniet illi mill-ġew mill-Prim Ministru sabdaqqa waħda jisom sfaxxaw fi xejn. Anka kif qalet eh, fid-dogma ta' Merkel forsi nistaw intajbu l-implementazzjoni fix regoli eżistenti, dawk li jeżistu diġà u mhux regoli ġodda. Allura, nixtieq insaqsi. B'mod prattiku. Sur Padon, x'taħseb illi ħajsir b'mod prattiku sabiex aħna inħarsu lejn eh, l-annijiet li sibna fil-konklużjonijiet tal-presidenza u anka dejjem skont il-prezentazzjoni li saret fil-Parlament Ewropew. nafu il-qat fiż-żaza eh, verament jola. investiment baxx, rajna recessjoni. U anka rajna numru ta' pajjiżi kif ukoll il-pajjiż eh, minn fejn ġejjinti għandhom livell qoli ta' dejn li dan hu żgur mhuwiex sostenibbli. Nixtieq għalhekk iktar eżempji il-Prim Ministru, dak li qal il-Prim Ministru. Għanna nistennew li ħajsiru jew forsi ħan nistennew xaġa differenti minn dak li qal. Grazzi, jiena ma nistax nitkellem fisem minnu fuqi. Imma żgur li nista' ngħid. Nitkellem fuq l-idejat għal medda twila ta' żmien eh, fejn qed nitkellmu fuq l-impjiegi fuq l agenda min kif qed nifhem jiena u forsi mhux qed nifhem tajjeb, aħna rridu nimplementaw dawn l-idea b'mod kemm jista' jkun prattiku. Skont l-esperjenza illi għandi jiena u anka skont l-evalwazzjoni illi saret sabiex jkun hemm tkabbir fl-Ewropa kifet aktar kmini hawnhekk għandna taħlita ta' żewġ fatturi għam il-kriżi ovvjament illi qed narawha mifruxa imma anka il-tnaqqis tal-potenzjal ta' tkabbir fl-Ewropa. Din ila li dan ilu jisir ħafna aktar kmieni milli seħħet il-kriżi. L-ordin indirizzaw il-tkabbir eh, fl-umra ta' pajjiżi, dan din hija l-aġenda strutturali. F'kull pajiz, f'kull pajjiż għandu jisir dan. It-tkabbir jiġi indirizzat. Ejja naħsbu f'ekonomija fejn ikun hemm tlet għawit differenti. L-ewwel ħaġa ikun hemm l-integrazzjoni kemm dik Ewropea u anka dik globali. Jekk inħarsu lejn l-episodju ta' tkabbir wara il-gwerra taraw illi jekk niftħu aktar ikun hemm aktar tkabbir. Umbat il-riformi strutturali, l-aġendi ta' riformi strutturali jien it-kabir sabiex anka l impiegi il-kommerċ, ikun hemm aktar kommerċ, ikun hemm aktar benefiċċji. Mbagħad hemm l-investiment. L-investiment se jkun lodda sa kif anka nżidu it-kabir u anka jkun hemm aktar innovazzjoni fl-ekonomija li wasal għal aktar produttività. Naħseb dan huwa l-aħjar mod ta' kif nimxu l qoddim Ma nafx hekk din hix l-aġenda ta' xi ħadd jew ta' xi ħadd ieħor. Din hija l-aġenda il-gvern jixtieq li jimxi magħha u jiena nappoġġa. Grazzi. Grazzi ħafna issa l-grupp tal-ħodor. Grazzi, jiena nirringrazzjak fisem il-grupp tal-ħodor, nirringrazzjak tal-opinjonijiet tiegħek tal-ħodu aħna nafu illi qed nimxu anka għal benefiċċju ta' kulħadd u mhux għax shareholders biss u għalhekk aħna noqgħod attenti anke fit-taxxi fejn ikun hemm percentage żgħir ħafna illi ħajkun jiġi jista' jiġi investit għal għal pozittiv għal affarijiet pożittivi. Tkellimt fuq il-marka tal-FTT, tista' titkellem forsi fuq il-presidenza Taljana kif ħanwaslu din l-FTT għal pajjiżi oħra sakemm sabiex aħna verament ikonna inizjattiva Ewropea. Tini mistoqsija tijaj fil-parlament din l-ideja li konna l-FTT aktar miftuħa, aktar mifruxa sabiex anka nżidu n-numru ta' tħul fil- li wasal għal aktar investiment. Mill-qed naraw il-gvernijiet Taljani u Franċiżi qegħdin jibblokkaw dan. Tistgħu forsi titkellmu anka fuq l-irwol li għandu l-Parlament f'din il-kwistjoni? Grazzi. Grazzi ħafna tal-mistoqsijiet tiegħek. Nibda bl-aħħar remarka jiena nista' nikkonferma illi l-Presidenza Taljana se taħdem u fil-fatt qiegħda taħdem sabiex ikun hemm żvilupp fil-kooperazzjoni l-inizjattiva eh, ta' kooperazzjoni li tinkludi 11 il-pajjiż. Aħna qegħdin nagħmlu progress. Forsi nistgħu nagħmlu progress aktar maġġel u aħjar. Imma il-kwistjoni li semmejt miex waħda faċli, l-intenzjoni hija li naqblu dwar roadmap illi tejna eh, sabiex ikolna l-FTT li titħol bil-mod. Per eżempju, kem ħankopru l-FTT u anka l-klassijiet derivativi, per eżempju, t-taxxa, eccetera irdu naraw jekk dawn nistgħux naqblu fuqhom. Walek dan l-istadju jiena konfidenti għandi fiduċja illi la darba dan kollu jiġi implementat se noħolqu ċertu interess fi pajjiżi oħra illi bħalissa mhumiex involuti. Għalhekk nista' nikkonferma illi x-xogħol se jitkompla anka mal-kollegi tekniċi u ħankomplu nitkellmu fuq ċertu kwistjonijiet tekniċi fil-laqat il-ġejjin fl-ekofin. Dejjem anka waqt dawn il-laqat. Nista' nerġa' nitkellem jekk jogħġbok? Jiena MEP mill-Ingliża eh, walek nishtiq inkun naf kif eh, għaliex qed ikun hemm azzjoni legali biex napponu l fct Inta titkellem mal-Gvern Ingliż sabiex anka forsi din iħarsu lejha bħala inizjattiva Ewropea jiena żgur kelli numru ta' eh, dialogi mal-kollegi Ingliżi u jiena nirrispetta u kolli preferenzi nazzjonali differenti dan huwa qasam li aħna nammettu li hemm preferenzi differenti skont il-pajjiżi. Skużani forsi ħanerġa' nirrepeti forsi mhux qed inkun tajnuna biżejjed, imma dak li huwa importanti u li niftemu li konna mekkanizmu komuni fis-seħ. La darba dan ikun fis-seħ naraw kif qed jaħdem fil-prattika. Wallek naħseb l-attitudi tiegħi pragmatika dan huwa esperiment. La darba dan jiġi implementat ikun hemm il-benefiċċji aħna il-koll qegħdin nisenew riżultati u mbagħad inkunu nistgħu neżaminaw jekk hemm aktar interess f'ċertu stati membri aktar minn oħrajn, jew jekk hemm bżonn li nidħlu aktar fil-fond, jiena eh, qed inżomm ruħi miftuħ naraw kif nistgħu nagħmlu progress u fl-aħħar ta' semestru nittamaw illi konna ċertu progress eh, meta jisu dak li l-istadju li qegħdin illum. Grazzi ħafna. Mr. Grazzi Sur Valli jekk jogħġbok. Grazie President, grazie l-Ministru Padoan. Staqt namlek din il-mistoqsija. Nishtiqu illi tiċċaranna dwar pożizzjoni tal-istituzzjonijiet rigward tal-patt ta' stabilta u tkabbir mill-aħħar stqarrijiet jidher li hemm daqsxejn tat-taħwit. Minnaħa għandna l kummissarju Katajnen għadu kem jinħatar illi qed jgħidilna li l-patt għandu jiġi applikat u għandu jkun hemm eh, disċiplina ta' budget rigoruża u minnaħa l-oħra għandna s sottosegretarju Gozi għall affarijiet Ewropej li fuq Sky TG 24 jgħid li l-istrateġija ta' Katajnen ta' disċiplina u strieta hija ħażina u qed tisogra. Ma nafx jekk Katajnen indunax imma l-Ewropej indunaw. Umbagħad għandna l-Gvern Taljan illi anke fiħdanu hemm pożizzjonijiet differenti. Il-Prim Ministru eh, eh, Renzi qed jgħid li hemm bżonn ta' flessibilità u mbagħad hemm inti li inti wieħed mill-ministri l-aktar importanti jidher illi qisu l-patt eh, ser jkun hemm aktar riġidità fi rigward tiegħu. X'taħseb inti u x'taħseb dwar il-Moviment ta' 5 Stelle illi fir-rapport deficit GDP irid daħal ir-riċerka u l-iżvilupp. Renzi jidher li mhix f'din id-direzzjoni. Inti x'taħseb dwar dan? Grazzi. Grazzi. Jek tippermetti li ġeb l ingli Uh, thank you for... Grazzi tal-mistoqsija tijak. ħanerġa nejda boħra il-pozizjoni tijaj u li dejjem kelli. L-ewwel qabel kollox fuq ir-regoli jiena naħseb illi dikarazzjonijiet riċenti illi semmejt fil-preżentazzjoni tiegħi tal-Kunsill fejn tkellimt dwar l-użu tal-flessibilità fuq il-regoli huwa punt tatlu għal dak li rrid ngħid. Jiena rajt il-rapporti tal-medja u dwar dak li għal sur katajne, qed naqra wkoll il-minuti ta' din il-laqa illi tisħaq fuq dan il-punt illi regoli ma jridux jinbidlu imma jridu jiġu applikati jkunu flessibbli Sanatik eżempju dwar dak illi jiena nqis bħala flessibilità. Kwistjonijiet importanti dwar l-Unjoni Ewropea u l-mekanizmu ta' sorveljanza ta' l-Unjoni Ewropea huma dawn il-miżuri konġunti illi jipproteġu il-qasam fiskali u huwa importanti ħafna kif ukoll fil-lat ta' riformi strutturali irridu nifmu mod aħjar u ili u dan il-punt kemm il-darba kemm fl-Italja kif ukoll fl-Ewropa. Irridu nifmu aħjar milli għamilna fil-passat x'inhu l-lat prattiku ta' dan. Ir-riformi strutturali għandhom l-impatt fuq il-lat makroekonomiku, fuq il-budgets tal-pajizi, kif ukoll tal-pajjiżi ġirien tagħna. U għalhekk biex ikonna l-ewwel dun nagħmlu din l-aġenda strutturali ta' riforma strutturali mbagħad naraw isu dawn l-aspetti. U nisu mod tajjeb. Hawnhekk jiena nqis il-flessibilità bħala xi ħaġa utli għanna bżon il-flessibilità, pero jdu nkunu ċari għalfejn għanna bżonna. Il-flessibilità da emmek biex namlu l-aħjar tana mill-tkabbir strutturali li nqisu l-pożizzjonijiet fiskali kif ukoll il-miżuri illi jindirizzaw tnaqqis fid-dejn riformi strutturali illi jgħinu tkabbir. Dan l-approċ ilu jaħdem f'numru ta' pajjiżi kemm fl-Ewropa kif ukoll l-in. U għandna il-provi ta' dan u għawnek nistan semmi eh, l-esperienza mill-mixxol passat tijaj. Jina nishtiq naqsam din l-esperienza tijaj ma'kom u niprofa nifem riformi differenti kif din titraduċi fuq lat ta', ta tkabbir u ta' xol riformi li jkunu tajbin u li jagħtu il-benefiċċji tagħhom ħafna drabi jkun jidru ħżiena fuq meda ta' żmien qasir. U għalhekk inqis li dan, dan il ta' flessibilità huwa wieħed speċifiku u konkret. Aħna nistgħu li tagħmlu minn xulxin. Hemm ħafna x'nitalmu fuq prassi tajba u fuq il-ħidma li nistgħu jkollna flimkien. Grazzi. Spiċajna l-ewwel round ta' kellima fissem il-gruppi politiċi u issa naddu l-kelma il-sur zarba fissem li PP. Grazzi ħafna, Sur President nilqal sur ministru u nawguralu l-isbaħ xewqat għal president nerġa' nsemmi dan il-punt ta' flessibilità. Jiena ma nifimx sew il-dibattitu li rajna matul dawn l-aħħar ġimgħat naħseb li kien hemm flessibilità ma' dawk il-pajjiżi illi kellhom riformi kredibbli illi daħlu konsolidazzjoni fiskali u li tiħolqu ċerta konfidenza. Spanja ħadet tliet snin zejda biex tilħa l-objettivi ta' deficit tagħha. Nixtieq nkun naf jekk kien hemm xi tibdiliet minn dak li rajna fl-aħħar snin. Issa fuq il-punt ta' tkabbir li huwa importanti ħafna anka brabta ma' dawn il-riformi, però riformi jaħdu l-żmien tagħhom biex naraw l-benefiċċji tagħhom. Jina naħseb fuq meta ta' żmien qasir għandna nagħmlu sforz ikbar biex nipromovu il-tkabbir. Jina nixtieq inkun naf x'ħat tagħmel il-Presidenza Italjana biex toħloq bilanċ berċerta punti sensittivi, per eżempju, eh, Franza tixtieq tagħmel programmi ta' infrastruttura kbar, imma mbagħad biżempju pajjiżi bħall-Italja u Spanja għandhom bżonn nipoġġu iktar kreditu f'din is-sistema biex inkun nistgħu insaħħu il-tkabbir. Jena nixtieq nkun naf kif toħolqu bilanċ bejn dawn iż-żewġ perspettivi. Anka fuq l-SMEs għandkom xi proposti speċifiċi fuq dan. Punt ieħor fuq rapport li jena relatur tiegħu fuq il-rati ta' skambju għanna il-regolament kif ukoll direttiva fuq dan. Din se titqis bħala priorità mill-Presidenza Taljana li ntemmu dawn ir-rapporti f'pajjiżi pa' pereżempju Spanja illi diġà qegħdin jimplementawn dan u qegħdin qabel kulħadd qegħdin il-qudiem sew fuq dawn il-limiti ta' rati ta' skambju. Brabta wkoll ma' dak li taħseb il-Kummissjoni din titqis bħala priorità għall-Italja. Grazzi. Thank you, I hope. Grazzi. Nittama li nkun nista' nirrispondi il-mistoqsijiet kollha tiegħek. Jista' jkun li ninsa xi ħaġa minn dak li semmejt. Fuq il-punt ġenerali dwar dak li nistaw namlu fuq il fuq l-appoċ u anka li jista jaġġel l-implementazzjoni tal-riformi. Fuq il-politika monetarja fil-żona euro u dawk li mhux qegħdin fil-żona euro hija akkomodattiva ħafna u din biħsieba illi tissaħħaħ iktar billi anka indaħlu miżuri mhux konvenzjonali din hija xi ħaġa importanti ħafna. It-tieni punt ġara darba il-miżuri staw jħolqu ċerta investiment dan jista' jżid il-domanda fuq medda ta' żmien qasir. Però sfortunatament riċentament rajna illi kien hemm ċerta djufija fid-domanda fl-Unjoni Ewropea kif ukoll fiż-żona euro imma anka fil-komplement tad-dinja dan juri li hemm ċerta eh, tnaqqis fix-xejri ta' domanda globali Inti staqsejt dwar dak illi aħna sanamlu fuq l-SMIs u l appoċi li nata eh, għalijom sanatik zewċ idejat daqxejn u bissajn għax mandiċ ħin nitolb dettalji. L-ewel qabel kollox u importanti l-SMIs kollom aċċess għal eh, self mux mill-banek ħafna ħidma li tista' ssir fuq dan fl-Ewropa u mod speċifiku f'ċerta pajjiżi dan biex nifaċilitaw e, dan it-tip ta' self għal kumpaniji inklużi l-SMEs nifaċilitaw l-investituri jitlu fil-suq ta' kreditu u dan iwassal għal bidla regolatorja biex dan ikun jista' jseħħ dan dinja xi ħaġa illi daħalna fl-Italja u naħseb nistgħu nestendu għal pajjiżi oħrajn. Apparti minn hekk biex eh, nilqgħu għal miżuri li ġew introdotti mill-ECB riċentament eh, miżuri favur il-sigurtà tal-SMEs biex ikollhom aċċess aħjar u iktar effettiv għal miżuri li tejbu il-kreditu. Fuq l-aħħar punt tiegħek, fuq il-kwistjoni li semmejt dwar il-mizzati tal-banek din hija xi ħaġa li qegħdin naħdmu eh, fuqha diġà u li nattama nkun nistgħu nagħmlu progress fija. Il-kollega tagħna mill sendiz Renato Soru. Grazzi, President, l-odwa tajba l-Onorevoli Ministru, ser namillu l-mistoqsija tiegħi bit-Taljan. Jien apprezzajt l interventi tiegħu kien ċarlaqs il-kristall u stajna nifmu aħjar ċertu perspettivi tiegħu huwa għabedaw qal illi fl-Ewropa hemm livelli ta' qatt illi ma nistawx naċċettawhom u li jikkompromettu il-proġett Ewropew. Imma wara huwa għalinna li tkabbir mhix xi ħaġa li tiġi wara, it-tkabbir hija kondizzjoni tal-istabilità finanzjarja u sostenibilità fiskali. Iżda meta semminna tliet pilastri li fuqhom irridu nibnu tkabbir naqbel miegħu jidirli illi hemm xi ħaġa żejda, xi ħaġa nieqsa skużawni. Hemm dik il-forza nieqsa li semmajna li semminna il-Prim Ministru Renzi f'dan il-Parlament. Jidher li hemm nieqes dik il-ħolma, dik il-passjoni illi nibdlu l-affarijiet. Ir-regoli m'għandniex għalfejn nirrispettawhom, jinek nemmen. Ma rridx illi jkun hemm aktar tbatija apparti ir-regoli meta ma jaħdmux irridu iva nibdluhom, nadattawhom jew intawlu il-perjodu ta' implementazzjoni ta' dawn ir-regoli, iżda jien jidirli illi aħna qed nħabtu wiċċna ma' sitwazzjonijiet li huma dejjem aktar serji, qed jiggravaw u qed isiru aktar diffiċli fil-kuntest tal-integrazzjoni Ewropea fost il-punti li inti semmejt u l-importanza tar-riformi. Imma inti għat il-riformi fuq medda qasira ta' żmien jistgħu iwaslu għas sitwazzjonijiet skomdi Inti tkellem dwar inċentivi għal riformi, Iva, nistaw nistennewhom inċentivi għal riformi għaliex fuq medda twila ta' żmien ħajwaslu għal gwadani u koll minnhom tibbenefika l-Ewropa kollha kemm Biex intem l-interventi, semestru Ewropew, nittama li l-Presidenza Taljana jkollha sem attiv għaliex kif fakkar il-Kunsill Ewropew kemm il-darba fl-aħħar nistaw nistaw indaħlu ċertu parametri mhux biss ekonomiċi, imma parametri dwar il-livelli ta' qatt u indikaturi soċjali għaliex le. Qabel nispiċċa, nixtieq insemmi suġġett li għandi għal qalbi. Il-żgħażagħ u l-livell ta' edukazzjoni ma taħsibx forsi illi l-ikbar riforma strutturali Ewropea li nistgħu nagħmlu huwa li nżidu il-livell ta' edukazzjoni ta' żgħażagħ tagħna kollha. U diġà iż-żazax tagħna iridu jħallsu, jħallsu qares għal għaddejn tal-imoddi, imma huma għandhom dan l-obligu, u apparti dan li nabuħam dan l-obligu, qed inneħħulhom ir rizorsi illi li għalihom jistgħu jilħqu l-milja tagħhom, ir-riċerka, l-innovazzjoni, l-ispirtu ta' intrapriża tagħhom qed inrażnuhulhom. U forsi hawnhekk iva nistgħu naġixxu mill-aktar fis possibbli. U mux noqgħu ġabla fuq saqajn. Grazie, risponderò in inglese. On. Ħana rispondi bl-Ingliż. Id-differenza bejn is-Surrenzi u l-Ministru tal-Finanzi mhux ħanqod nitkellem dwarha, però San, fakkarkom fuq il-program tas sur Renzi, program illi jiffoka fuq, il fuq din l-agenda strutturali. U forsi għaw għanzi rizultati jidru li għedin li huma favorevoli, allura forsi jiena jgħat nifem ħażin. L-azzjoni tal-gvern miex f'din id-direzzjoni, għalhekk jiena ma nara lebda kontradizzjoni bejn il- eh, l-enerġija illi hemm minnaħa tal-sur Renzi, però f'termin ta' sustanza naħseb li din hija direzzjoni li għandna nimxu fiha. Issa, fuq l-axħar punt illi semmejt inti, punt illi naħseb huwa importanti ħafna jina naqbel miegħek fuqu. Għanna traġedja qudiemna. Mhux biss dan il-qatt kbir li għandna qudiemna imma wkoll il-qatt fost iż-żgħażagħ. U naqbel li irridu nagħmlu ħafna iktar biex nindirizzaw din il-problema. Namlu għażliet illi nużaw ir rizorsi li għandna biex nappoġġaw il-żazax, per eżempju il-program ehm, ta' garanzija żazax, anka wkoll investimenti fil-ħiliet ta' żazax. Jiena pala Ministru Franzi tal-Italja naf illi f'pajjiżi edin lura ħafna fejn għandax taqsam l-edukazzjoni u l-kizbiet tal-edukazzjoni. Din hija traġedja għal preżent kif ukoll għal futur. Sfortunatament għandna limitazzjonijiet budġetarji tagħna U dan minħabba li rridu nkunu għax irridu nkunu sostenibli, għalhekk rridu nagħmlu l-għażliet tagħna, għalhekk ngħid illi l-appoċ għal ħiliet u għax-xogħol taż-żgħażagħ hija waħda mill-prioritajiet importanti tal-gvern tagħna minkejja il-limiti budġetarji li jista' jkollna. for the EPP. Uh, Għall-EPP. Il-kollega Mayer. Lider Mayer, anzi, grazzi għal dawn it-tweġibiet professjonali tiegħek. Jien għandi żewġ mistoqsijiet osra. L-ewwel fuq il-rakkomandazzjonijiet Eh, speċifiċi għal pajjiżi u eh, il-kwalità tal-kwalità tal-rekomendazzjoni tal-pajjiżi hija waħda għolja ħafna meta tqis il-pajjiżi l-oħrajn u ma nafx kif il-presidenza tista' eh, toħloq reazzjoni ikbar minnha tal-gvernijiet. Apparti minn hekk, diskussjoni fuq il-possibilità illi nbidlu l-SGP għal brabta ma' six-pack biex forsi nestendu il-dialogu fuq dawn ir-regolamenti biex nindirizzaw il-frammentazzjoni kif ukoll il-suq tal-bonds Ewropew. Thank you for your question. Grazzi ħafna ta' mistoqsijiet tiegħek. Nifhem illi għeddin nitkellmu fuq l-istess ħaġa fuq it-titjib tal-implementazzjoni ta' miżuri politiċi. L-opinjoni tiegħi waħda sempliċi ħafna l-Ewropa introduċiet tibdiliet importanti fuq il-governanza eh, il governanza bis six bit-two-pack biex inkomplu intejbu l-SGP. Mil-perspettiva tiegħi dak li qegħdin niksbu huwa illi nuħol u valutazzjoni ta' politika illi torbot l-istabilità mal-miżuri mal-miżuri u riformi strutturali. Edin nitalmu dwar dak li qed isir fuq livell ta' pajjiżi u anka fuq livell Ewropew. U għalhekk għandna aġenda doppja, aġenda illi nitalmu minna u għalhekk l-ambizzjoni ta' din il-presidenza hija li nħolqu dibattitu fuq kif nistaw nindirizzaw żewġ punti. L-ewwel kif naraw kif għadmet l-implementazzjoni fuq livell nazzjonali hawnhekk diġà qegħdin naraw ċerta riżultati u diġà għandna ċerta evidenza fuq l-intensità ta' l-implementazzjoni f'pajjiżi differenti. Apparti minn hekk hemm riżultat ġenerali illi jgħid illi nistgħu nagħmlu ħafna iktar fuq livell ta' implementazzjoni. Din mhi xi ħaġa faċli. Hemm mod ta' kif eh, nagħmlu dan illi jiena nappoġġa illi eh, nużaw sistemi ta' peer reviews u li nħarsu lejn il-prassi tajba minn pajjiżi differenti. Ma mbagħad hemm punt ieħor li inti semmejtek fimt tajjeb huwa kif Eh, eh, dawn il-riformi strutturali staw iwaslu ċerta frammentazzjoni. Naħseb li dawn huwa punt importanti ħafna. Rajna frammentazzjoni bħala riżultat skomdu ħafna tal-kriżi nistgħu naraw iktar frammentazzjoni fil-futur mhux għax qegħdin fi kriżi imma għaliex l-Unjoni Ewropea tidħol fi stadju ta' tkabbir bax fejn ikun hemm ċerta pajjiżi biss ikunu jistgħu jikbru u jżidu xogħlijiet. Dan huwa riskju reali ħafna illi naħseb għandu bżonn eh, iktar momentum u għalhekk naħseb bħala presidenza nifukaw fuq dan. il-mod ta' kif dawn il-CSRs jistaw jiġu valutati jistaw jgħinu il-perspettiva tagħna, però meta nqisu x'jagħmel pajjiż mhux biss bħala miżuri ma wkoll bħala strateġija, Jiġifieri l-istrateġija ta' pajjiż taħdem mhux biss għax ikun hemm miżuri tajbin, imma għaliex dawn il-miżuri jaħdmu fl-imkien, jappoġġaw l-xurxin. Per eżempju, bħalma semmejt qabel, jekk ikollok amministrazzjoni pubblika u riforma tagħha tajba ħafna, tejnek biex jiddaħħal riformi oħrajn u għalhekk il-pakket ta' riformi għandu jiġi dizinjat aħjar l-implikazzjonijiet u koll għal budget irridu nifmu maħjar. Punt ieħor illi daħal fid-dibattitu riċentament, punt li rridu nifmu aħjar dwar dak li nistaw namlu fuq l-sfruttament tal-spillovers fuq politika nazzjonali. Jekk pajis jirnexxielu jħaddem din l-aġenda b'mod tajjeb, mela pajizi ġirien kif ukoll l-Stati membri tal-Unjoni Ewropea jibbenefikaw minn dan. Dan għanna inqisuħ fil-valutazzjoni tagħna tal-pajizi differenti għaliex aħna fl-ħar mill-aħħar qegħdin inħarsu mhux lejn rendiment ta' pajjiż speċifiku aħjar imma ta' l-Unjoni Ewropea kollha li nifmu l-politika nazzjonali ta' kif din tinteraġixxi u kif nistgħu nisfruttaw dawn l-spillovers. Grazzi. Grazzi. Sur Udo Bullman minnaħa tal-Essendiz. Grazzi ħafna, Sur Padon. Jiena nixtieq norbot ma l-aħħar punt illi smajna mill-2007 u l-2008 fil-Parlament Ewropew eh, kena ħafna, anka, anka mill-Kunsil kena ħafna diskorsi fuq kull suġġett possibbli, ħafna drabi naraw li ma jkunx hemm strateġija wara dawn il-kliem. ħafna drabi jidher Nejdu kemm l-euro hija waħda brillanti kemm qed jirnexxilha tisob tgħix permezz tal-ECB. Però xorta ma jkonniex strateġija tajba għal żona euro biex tisfrutta l-potenzjal sieħ tagħha. Din kienet is-sitwazzjoni għal ammont ta' żmien. Nitkellmu wkoll fuq id-dipendenzi tal- l-ekonomija Ewropea bħala sinjal ta' kuraġġ. U għalhekk qegħdin inħarsu lejn l-istrateġija makroekonomika. Il-mistoqsija tiegħi hija hemm xi idea fuq il-metodoloġija illi nistgħu nużaw meta nitkellmu fuq ir-riformi tal-istrateġija 2020 nqisu ċirkostanzi differenti, nqisu istrateġija tal-Lisbona illi ma kienieċ sostenibli biżejjed, kif nistgħu niżgħu metodoloġija aħjar għal politika ekonomika tal-Ewropa biex nindirizzaw din id-dipendenza, kif nistgħu dan nużaw bħala vantaġġ tagħna. Grazzi ħafna għal din il-mistoqsija mhux faċli. Nista' nagħtikom numru ta' eżempji. L-ewwel qabel kollox ir-rabta bejn il-miżuri strateġiċi u dawk makroekonomiċi. Hemm eżempji diġà fid-dinja prassi li jifmu aħjar kif dawn iż-żewġ tipi ta' strateġiji jaħdmu fl-imkien u jistgħu jagħtu riżultati aħjar. Eżempju ieħor illi qed jiġini f'moħħi bħalissa huwa l-eżerċizzju ġi 20 illi il-laqqa strutturi ekonomiċi differenti hemm approċċ komuni li intom tafu u għalhekk il-mistoqsija hija waħda sempliċi kif nistgħu noħolqu strateġiji ta' tkabbir nazzjonali fi grupp ta' pajjiżi. Dan biex ikun hemm effett kollettiv illi jitjib anka fuq il-xogħol tkabbir. Dan nistgħu namlu fuq livell tekniku u fuq livell politiku il-pajjiżi jimpenjaw ruħhom għal dan. Hemm numru ta' metodi ta' kif dan jista' jiseħ. Dan huwa fattibbli wkoll mill-lat tekniku għaliex qegħdin naraw l-impatt tar-riformi mhux biss għal dak tal-qasam tax-xogħol. Il-numru mhumiex kollox ma huma parti mill-logħba wkoll. Nistgħu nifmu aħjar kif nistgħu niddiżinjaw eh, politika komuni dan nistgħu nagħmluh fl-Ewropa fl-opinjoni tiegħi. Inti tkellimt ukoll fuq l-istrateġija 2020. Jiena naħseb li din l-istrateġija illi diġa qiegħda taħdem fuq għall-Kummissjoni u dan is-semestru sa tagħti r-riżultati tagħha, naħseb illi nistgħu nħarsu u nisfruttaw l-idejat prinċipali b'mod aħjar. Punt li nixtieq insemmi hawnhekk nistgħu anzi għandna nifmu aħjar ir-relazzjoni bejn il-miri ġenerali u dawk wisajn, fuq xogħol fuq l-ambjent, fost oħrajn. U naqblu fuq dak li rridu niksbu u naraw kif nistaw naslu għax sissadna ma nafux. Din forsi titqis bħala problema teknika, però mhijiex hija kwistjoni ta' impenn politiku illi naraw l-istrumenti li għandna. Din hija reazzjoni ġenerali tiegħi għal dan minn għamil nidħol ħafna dettalji. Grazzi. Issa għal l-PP il-kollega Maletik. Grazzi, ġenata tajba. Grazzi, Sur President. Grazzi, Sur Ministru, tal-li jistajkuna dialogu mija kellum. Jiena nixtieq nitkellem fuq il- Smart Fiscal Consolidation. Il-komment fuq dan huma ċari ħafna. Qegħdin ngħidu eh, ma rridux nżidu il-taxxi ma rridux innaqsu l-investiment ta' kapital u l eh, dawk ta' żvilupp li ma naqsux l-investiment fuq xjenza u fuq riċerka. Fost oħrajn dan huma ingredjenti illi iżidu it-kabbir ekonomiku f'ħafna pajjiżi qegħdin naraw gvernijiet illi qegħdin ineħħu dawn it-tip ta' spejjeż biex jilħqu il-miri ta' deficit tagħhom Dan kif jista' jieqaf? Intom għandkom l-intenzjoni illi eh, tinkorreġixxu lil pajjiżi jagħmlu konsolidazzjoni fiskali b'mod intelligenti milli kif qed jagħmlu bħalissa. Grazzi ħafna għal din il-mistoqsija tiegħek. Inti semmejt it-taxxi kif ukoll il-tnaqqis fl-ispejjeż fi żminijiet ta' konsolidazzjoni fiskali fuq it-taxxi bħalma qed diġà hemm nindirizzaw tibdil f'operazzjonijiet fiskali illi tnaqqas il-pressjoni fiskali minn fatturi bħal dawn, per eżempju, il-xogħol, il-kumpaniji u anka l-miżuri ta' investiment dan jista' jsir. U din mhix sempliċement miżura budgetarja ma anke waħda strutturali. Forsi tafu li riċentament l-Eurogroup eh, rajna kif il-tnaqis fit-taxxa ġimplementat f'pajjiżi differenti dan huwa eżerċizzju bikri però naħseb huwa utili ħafna għaliex jintroduċi ċerta rabta bejn miżuri baġitarji u strutturali u l-ambjent makroekonomiku. Issa fuq l-infiq naħseb li inti għamilt punt vera importanti jekk hemm ċerta pressjoni fuq il-pajjiżi li jagħmlu konsolidazzjoni tal-profil pubbliku tagħhom li kemm din iċ-ċerta pressjoni tissir mod maġġel ovvjament sa tnaqqas mm, minn punti li normalment tipproteġi. Kif tindirizza dan il-punt? L-ewwel qabel kollox titkun strateġiku u nixtieq nagħmel punt ma dak li qed inti Ovvjament idun isu il-żmien li fih nkun qegħdin nagħmlu il-konsolidazzjoni fiskali, jekk hemm ċerta pressjoni u jekk nifmu eh, l-implikazzjonijiet fuq meta ta' żmien qasir u livell eh, iktar medju, naraw illi għandna ċerta evidenza li taħdem favorina. Għalhekk irridu niznu il-benefiċċji fuq medda ta' żmien qasir ma' l-implikazzjonijiet fuq medda ta' żmien itwal. U dan huwa elementi li rridu nindirizzaw aħjar. Ovvjament, fil-passat fl-Ewropa u l-Ilien kien hemm ħafna pajjiżi illi kellhom jindirizzaw dan l-aspett ta' konsolidazzjoni fi żmien qasir minħabba pressjoni mis-swieq. U dan jorbot ma' punt ieħor li naħseb jinstema' ovvju il-pajjiżi jridu jevitaw illi ikunu f'sitwazzjoni fejn ikun hemm pressjoni mis-swieq. Għalhekk irridu inkomplu nqisu s-sostenibilità fiskali biex jekk ikun hemm din il-pożizzjoni fejn titnaqqas l-infiq tiegħek tagħmel dan minna pressjoni u għalek tażel mod aħjar li ma aspetti tista' tnaqqas l-infiq fuqhom. Għalek idun qisu żewġ perspettivi differenti ta' żmien li tiżgura li ma idealment ma tkunx f'sitwazzjonijiet ta' pressjoni minnaħa ta' swieq. Grazzi. Thank you. Il-kollega Dossu sem l-SND, grazzi grazzi tal-li tinsaf fosna l-lum. Il-mistoqsijiet tiegħi dwar it-trattament tal-housing u kwistjonijiet marbuta mal-housing fih dan is-CSRs u l-proċessru, il-proċess ta' semestru Ewropew u kol riformi strutturali. Dan huwa marbut mal kummenti li inti għamilt. Il-kwistjonijiet ta' housing jistgħu waslu għal allokazzjoni mhux effiċenti ta' riżorsi u tevita li jkun hemm il-mobilta fi dan is-suq tax-xogħol f'ħafna pajjiżi u għandar wol ewlieni fil-ħolqien tal-kriżi finanzjarja u fid-dewmin tagħha kwistjonijiet marbuta ma' housing. Iva, jidher li jessemmew biss fuħut me rakkomandazzjoni speċifiċi għal kull pajjiż. U fil-fema tiegħi b'mod bilanċat, żewġ mistoqsijiet, waħda dwar il-housing soċjali u l-oħra dwar it-tassazzjoni fuq il-proprjetà. L-ewwel net il-housing soċjali jista' jkun aktar effiċjenti mill-housing provdut fuq termini privati f'ċerti ċirkostanzi meta jkollna ekonomiji ta' skala u aktar sigurtà tal-proprjetà il-housing soċjali għandu jizdid biex jirrifletti it-tħul soċjali. Issa f'sitwazzjonijiet fej kunem hemm nuqqas irridu ċertu miri. Iżda aħna nistgħu nitkellmu wkoll dwar żieda fil-provista illi tista' tkun alternattiva. Irrid illi tiċċarali. Il ċertu punti. Il-Kunsill wara l-Kummissjoni mhux ħajjejt illi din għandha tkun alternattiva biss u jaraf illi l-investiment fil-housing soċjali iva jista' jippromovi l-effiċjenza u tkabir sostenibli. Uħut mir rakkomandazzjonijiet fihom il-ħtieġa illi nbidlu it tassazzjoni fuq il-housing jew nibdlu l-tassazzjoni fuq l-ewwel dar jew nkella tassazzjoni fuq l-art fil-kas tar-Renju Unit ħalli ma jkunx hemm ostakli fis-suq li kemm tensjoni bejn l kummissjoni u l-Gvern tar-Renju Unit għaliex ir-Renju Unit ma qed jitkellem dwar taxxa speċjali fuq housing ta' valur ta' sewoli. Din hija kwistjoni kontroversjali fil-pajjiż tiegħi għaliex uħud minn din il-proprjetà minn dan il-housing il housing ġew użati bħala mezz mhux produttiv minn investituri minn barra u mhux għal persuni li kienu jeħtieġu din il-proprjetà. Il-mistoqsija tiegħi x'appoġġ nistgħu nagħtu lill-gvernijiet tal-pajjiżi illi qegħdin jippruvaw jieħdu deċiżjonijiet ħalli it-tassazzjoni tkun aktar produttiva ġala darba għana dawn il-kwistjonijiet ta' tassazzjoni fir rigward tal-propieta u iva ser ikun hemm min ikun qed jitlef kif ukoll min ikun qed jigwadanja. Grazzi, grazzi għal mistoqsija ta' sew interessanti għal darboħra. Nixtieq ngħid li jiena naqbel perfettament mal-punt tiegħek illi l-housing huwa fenomenu illi għandu bosta u ċuħ jindirizza l-mobilità tax-xogħol, kwistjonijiet finanzjarji u investiment finanzjarju għaliex jiġġenera l bubbles u instabilità wkoll fuq żewġ mistoqsijiet speċifiċi tiegħek. Nista' nwieġeb f'termini ġenerali, naħseb li huwa xiera li ma nikkonsidrawx il-housing soċjali bħala eh, residwali li nagħtu inċentiv għal aktar housing soċjali iva huwa ta' benefiċċju. Hawnhekk norbot ma' tweġiba ta' qabli ta' qabel. L-iktar jekk inpoġġu dan bl-aħjar mod fil-kuntest ta' med medda medja ta' żmien u jekk inti tkun taħt pressjoni dwar fej tista' talloka riżorsi, iva naqbel miegħek dwar dan il-punt. Iżda naturalment il-tassazzjoni fuq il-proprjetà għandha implikazzjonijiet minn żewġ naħat. L-ewwel net kif se tixpruna il-provista. U hemmhekk hemm kwistjonijiet akbar, mhux biss it-tassazzjoni fuq il-proprjetà, fuq il-kostruzzjoni, ma anke fuq l-art. U l-mekkaniżmu tal-użu tal-art li huwa komplikat u jista' jkun speċifiku ħafna anke lokalment mhux biss skont il-pajjiż. Imbagħad hemm kwistjoni li jiena semmejt ukoll qabel b'mod indirett fejn irdu naraw kif ħan indirizzaw il-propieta bħala parti mill-lassi tijak. U kif ħan intaxxaw il-propieta? Jekk inti trid tintaxxa aħjar, tintaxxa tintaxxa l-assi, il-ġit tijak u mhux il-xogħol. Inti qed li hemm ħafna elementi u iva dan għandu jkun parti minn strateġija ġenerali. Skużawni qed nitkellem b'mod daqshekk ġenerali imma m'għandix biżejjed ħin u jiena iva nappoġġa l-idea illi nagħtu aktar attenzjoni lil dan il-punt fil-proċess ta' rakkomandazzjonijiet skont il-pajjiżi. Grazzi Elisabetta Gardini fisem il-PPE. Iva, grazzi President. Senżon fil-qosor. Għandi kumment illi qed nagħmlu b'daqsxejn ta' dieqa u ġieħ Inti qed eh, tkun ġenerali ħafna. Is-semestru Ewropew Italjan beda fl-ewwel ta' Lulju u jkun qed nistenna xi aktar konkreta. Aħna ġejna llum hawnhekk rajna l-gazzetti ta' dalodu għalunna il il bundesbank qed tgħid illi hemm staġnar fil-Ġermanja illi ġena naħsbu illi iva l-politika ta' awsterità hija politika li tara sam neħera biss. Għaliex? Hija politika illi issa qed naraw illi qed tieqaf hija ferrovija illi issa qed tieqaf għaliex illum għandna pajizi Ewropej fi krizi, krizi fir russja u euro Daqshekk b'saħħtu illi minħabba fek mhux qed ikunu kompetittivi u m'għandniex qafas daqshekk tajjeb. L-esportazzjonijiet qegħdin jonqsu hekk qed jgħidulna l-esperti fuq livell globali xiċ ċina u l-Istati Uniti anke huma anke huma eh, qegħdin ma jnaw daqsxejn. Aħna qegħdin nistennew xi ħaġa b'saħħitha li taslinna bil-qawwa li tagħti l-possibilità liċ ċittadini Ewropej illi ta' bil-ħaq ikunu jistaw jaraw u d-dimajnjom mira li jistaw jilħquha. Għalix jekk aħna din id-dependenza fuq xurxin, fuq l-ekonomiji nazzjonali jiddependu fuq xurxin, anke meta naraw x'qed jiġri f'pajjiżna hawnhekk nitlob lill-Ministru Taljan. Aħna meta naraw l-intenzjonijiet tal-gvern, il-programm tal fiq tal-gvern aħna qegħdin ninkwetaw ħafna. Illi ma nkunux nistaw inkopru l-infiq u iva ħajkonna namlu ċertu nieħdu ċertu azzjonijiet fil-ħarifa. Inti kif taħseb li nistgħu nibbilanċaw il-budget tal-Italja? U anke fil gwarta dak li qed jgħid il-Bundesbank ma taħsibx illi wasal iż-żmien illi nieħdu ċertu miżuri konkreti u naġixxu mela aktar fis possibbli. Għaliex inti iva qed semmina ħafna teorija, tgħidilna kif irridu nirraġunaw, x'irridu nagħmlu, imma e, dan il-kif e, irrid jinbidel xirridu nagħmlu. U mhux kif għandna nagħmlu l-ħaġa. Għalix jisna maħniex naraw ir-realtà, mhux qed tagħmel bina r-realtà u ċ-ċittadini hekk qed jgħidulna. Grazzi għal mistoqsija tiegħek. Żewġ kwistjonijiet waħda bħala kap tal-presidenza Ekofin, Iva nista' nikkonferma dak li għadek kemm tgħid il-sitwazzjoni makroekonomika hija ta' diżappunt l-aħħar dejta dwar il-Ġermanja pajjiż b'saħħtu fiż-żona euro minkejja l-kriżi l-aħħar statistika iva twissina daqsxejn. Għaliex turina illi id-batija, id-djufija, qed tibqa' hemmhekk u hija aktar mifruxa minn dak li ħsibna sitt xurilu, issa f'dak li rridu nagħmlu. Dan huwa fidej il-gvernijiet nazzjonali li jiddeċiedu r-rwol ta' Ekofin huwa li jagħti qafas illi fiħdanu wieħed ikun jista' itejjeb il-fema ta' dak li aħna nistgħu nagħmlu flimkien. Il-miżuri li ħejġu diskussi fil-ħarifa Iva ser jisu dan il-punt bħala element importanti ta' evalwazzjoni. Issa, għan itkellem bħala Ministru tal-Finanzi Taljan f'rigward ta' dak li jista' isir, x'nistgħu nagħmlu. Mhux ħanqot ninħeba wara subajja. L-Italja għandha dejn għali u m'għandix ħafna tkabbir. Irridu nibdew minn dan is-sewwa magħruf. Din is-sewwa ilha magħrufa għal 15-20 sena u mbagħad L-istrateġija tal-gvern għandha żewġ elementi. Jekk tużadan bħala l-puntatlu l-ewwel net programm aggressiv ta' riformi strutturali qed jiġi implementat flimkien ma' miżuri ta' appoġġ fuq meda qasira ta' żmien. Ħafna minnkom forsi mhumiex familjari mal-partikolaritajiet tal-Italja nixtieq ngħidilkom li ttieħdu miżuri importanti ħalli jiġu appoġġati familji illi jaqalaw ftit u li għandhom salarji baxxi u kol amministrat eh, eh, li sa jintraddu lura flejjes l kumpaniji Ovvjament nistaw namlu aktar imma rridu nevitaw li kunem instabilità finanzjarja u aħna iva qegħdin nippruvaw naqdu l-appoġġ għad kabbir fuq medda qasira u medja ta' żmien flimkien mal-istabilità u żamma tal-istabilità issa pervanx beres fisem l-SND. Grazzi. Grazzi, President. Onorevoli, President Alekofin, grazzi tal presentazzjoni tijak. Inti qed jgħat fosna l-lum fuqt storiku minħabba riformi kbar, miżuri konġunti, six-pack, two-pack u l-eżerċizzju ta' semestru Ewropew. Fil-bidu ta' leġislatura edin naraw illi għanna problema waħda, dik ta' investimenti. U din tissir ossessjoni għalina. Nistaw neħdu ħafna miżuri biex nindirizzawa, iżda fil-Parlament Ewropew għanna tħassib ewlieni li huwa dak ta' kif ħan iżguraw li fl-istati membri l-isforz ta' investiment ser kun bizzejiet u ser iwassal għal strateġija globali fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Inti semmejt il-ħtieġa tal ewropa 2020 Tommaso Padua skjoppa dak li ġi qabel tagħna dan il-motto. Illi aħna għandna l-qalbna li kien jgħid illi budgets serju huwa l-muftieħ għall-irkupru issa dwar il-fond ta' investiment. Irridu noqdu b'seba' jnejn dwar xiex qed nitkellmu, riformi strutturali, ħtieġa l-investiment, illi għandu jider fl-istati membri kollha anke f'dawk illi qed iħarsu ir-regoli ta' budget serju. Jean-Claude Juncker semma 300 biljun pjan ta' investiment bid-dimensjoni pubblika u privata. Iżda naħsbu illi din il-ħaġa aħna mhux ħankunu nistgħu nilħquha klim fieraħ għanna strumenti imma qed neħqu l-limit. Il-Bank Ewropew ta' Investiment kien hemm kapital li diġà żdiet għal e IB. Iżda ma nafx jekk nistgħu inkomplu nasru ħaktar li e IB minħabba l-mod ta' kif jinsabu l-affarijiet bħalissa u għalhekk il-mistoqsija hija din. Irridu għodot ta' finanzjament aktar innovattivi fuq livell tal-Unjoni Ewropea jekk se nimmobilizzaw ir rizorsi li ġaqet jintużaw fl-Unjoni Ewropea. U xifisser dan, it-tininet, irridu niftħu dibattitu ieħor li jmur li mill-konklużjoni tal-Kunsill, dibattitu dwar l-investiment. Fi żmien u fuqt ta' deficit, grazzi grazzi tal-punti li inti qajjemt, riformi strutturali iva huma il muftih iżda mhumiex l-unika element fil-lista ta' miżuri li aħna qed nipproponu. L-investiment huwa importanti għal raġunijiet illi diġa semmejt, li ġappoġġaw domanda fuq medda qasira ta' żmien, huma il-mezz illi grazzi għalihom tiddaħħal l-innovazzjoni għaliex iżidu l-kapaċità produttiva issa x'nistgħu nagħmlu biex inżidu l-investiment. Il-finanzjament huwa element ewlieni, iżda mhuwiex l-unika element. Inti qed lilin mill-klim fieraħ x'nistgħu nistennew bħala miżuri. Hawnhekk hawn rol għall-investiment kemm pubbliku kif ukoll privat l-ewwel nett. Hemm setturi fejn m'hemmx biżejjed investiment privat għaliex l-investitur privat jaqta qalbu hemm rwol għal intervent pubbliku kemm f'termini ta' riżorsi, riżorsi tradizzjonali pereżempju għal e IB iżda mhux biss għal e IB imma anke bil-kontribut tal-Istituzzjonijiet Nazzjonali ta' Żvilupp. Imma nistgħu wkoll naqdu l-proġetti ta' investiment Ewropej finanzjati mir riżorsi kemm minn sorsi pubbliċi kif ukoll privati sabiex jintlaħqu miri Ewropej kollettivi biex nsejħilhom hekk, setturi li jisemmu f'Ewropa Strateġija Ewropa 2020. U iva ejjew naqdu aħjar il-miri mal istrumenti li għandna fidejna, it-tieni punt l-investiment. Jiena spiss nisma' dwar il-kwistjoni tar rizorsi jew il-proġetti. Il-ċiba tiegħi hija nġenwa, it-tnejn li huma hemm fajzi hemm proġetti u m'hemmx fondi u vice versa. Xikonna iktar proġetti irridu u s-settur privat kif ukoll pubbliku irridu inizjattiva aktar b'saħħitha mis-settur pubbliku anke f'dak li huwa pajjiżi pereżempju, il-pajjiż tiegħi rridu nużaw aħjar ir-riżorsi li diġà għandna għanna sfida strutturali hemmhekk biex u b'mod aħjar il-proġetti. Issa nistgħu nindunaw illi iva għandna aktar flus fidejna minn min dak li naħsbu. L-aħħar punta li tiġaq biss il tiegħi. Minn fejn jiġi l-investiment privat? Jiġi mid-domanda, jiġi mill-finanzjar u kol mill-evalwazzjoni fuq medda itwal ta' żmien illi jagħmlu l-kumpaniji privati tal-ambjent tal-politika jekk l-ambjent politiku ma jkunx ċert, ma jkunx stabli, ma jkunx hemm investiment minkejja il-flus u l-likwidità fl-idej. Dan rajnieh fl-Istati Uniti, fl-Ewropa, irridu ndaħlu aktar prevedibilità permezz ta' fsa fuq medda twila ta' zmin. Jekk nagħmlu hekk ikonna investiment privat għaliex iva għandna bizzejiet finanzjamenti. l onrevoli Rosati għal PPE. Grazzi, President, Ministru Padovani, Prim Ministru Renzi meta tkellem fil-plenarja 15 ilu tkellem dwar il-bżon ta' aktar flessibilità fl-applikazzjoni tal-qafas fiskali tal-Unjoni Ewropea mill qed nifhem jien ma rridux impoġġu f'dubju il-regoli imma rridu applikazzjoni aktar flessibbli tar-regoli. Nixtieqek telabora aktar u forsi tiċċara xi fisser dan li qed f'termini speċifiċi. Nixtieq nirreferi għal eżempju wieħed id-dejn pubbliku fl-Italja li huwa kbir mhux ħażin jaqbeż il-130% tal-prodott domestiku gross skont id-dispożizzjonijiet tal-Compact fiskali li stati membri kollha l-pajjiżi kollha b'livelli ta' dejn li jaqbżu 60% huma taħt obbligu li jnaqsu dan b'wieħed fuq 20 fis-sena fi żmien 20 sena. Il-mistoqsija tiegħi hija din l-Italja. X'tista' tagħmel dwar dan? U fl-istess waqt tħares ir-regoli u ddaħħal il-flessibilità saħansitra illi tista ttaffi din il-kondizjoni li qed titlob ħafna minna li tgħidilna li għandna naqsu il-livell ta' dejn b'aktar minn 3% tal-prodott domestiku gross kull sena f'perjodu ta' 20 sena. U kif nistgħu naqdu dan mat-talba illi inti qed ftit tal-minuti ilu għal aktar investiment f'ċertu setturi ta' produzzjoni, setturi li kontribwixxu għal potenzja għal eh, prodott domestiku gross potenzjali għal ġejjeni. Iva, issa nemmen esser ikolli nitkellem bħala Ministru tal-Finanzi Taljan biex nkun nista' nwieġeb għal mistoqsijiet tiegħek. L-ewwel nett punt ġenerali forsi. Meta jenet li diġa hemm flessibilità dak li kelli f'moħħi kienu żewġ setturi. L-ewwel net ir-rwol ta' riformi strutturali illi diġa qed jiġi inkluż l-evalwazzjoni tal-kondizzjonijiet tal-pajjiżi u tfassil ta' rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal pajjiżi u tieni net ir-rwol ta' ċirkostanzi eċċezzjonali meta wieħed jevalwa l-pożizzjoni tad-dejn. Għandi żewġ affarijiet f'moħħi ir-riformi strutturali ma jsirux millu mal-għada. U l-benefiċċji wieħed idum biex jarhom bajneħ. U t-tininet meta l-ambjent makroekonomiku jkun sfavorevoli f'dawk li huma li huwa tkabbir reali u nominali, l-impatt ikun pjuttost sensittiv xinejdu dwar pajis pal tijaj brata ta' tkabbir ta' sew baxxa imma livell ta' dejn ta' sewoli, Minn fejn ġejja din ir-rata baxxa ta' tkabbir? Tuġiba tiegħi. Ġejja minn ostakli strutturali għat tkabbir illi ilhom jinġemaw f'dawn l-aħħar 20 sena. Jekk naraw iċ-ċifri makroekonomiċi għal pajjiż bħal tiegħi naraw illi tkabbir ma, ma il-produttività tnaqset din mhix problema fuq medda qasira ta' żmien, imma problema strutturali fuq medda twila ta' żmien. Għandna aġenda strutturali kbira illi ftit tiġi implementata. Jiena fiduċjuż illi dan ser jiskatta aktar tkabbir jekk tirnexxi din l-aġenda b'mod tassew kbir, aktar mill qed nistennew u hekk biss nistgħu noħorġu mid-dejn. Noħorġu minnu permess ta' tkabbir. U niġġeneraw dinamika, dinamika li tagħmel il-ġid. L-investiment huwa ewlieni. jien għandi u dimajnejja l-investiment privat. Jina fiduċjus li r-rizorsi għall-investiment ser ikunu disponibli jekk l-inċentiv għall-investiment ikun effettiv. U hawnhekk il-gvern qed jieħu ċertu miżuri mhux biss fl-aġenda ta' riformi strutturali ma permezz ta' miżuri speċifiċi illi forsi ma naqrawhomx fuq il-gazzetti għaliex huma tedjanti u diffiċli wieħed jifimhom huma marbuta mal-semplifikazzjonijiet regolamentari għal inċentivi dwar inċentivi għal SMI si aħna qegħdin indaħlu u qed nippjanaw li nagħmlu aktar minn dan. U għalhekk din it-taħlita ta' riformi strutturali li jirnexxu u aktar investiment mill-kumpaniji privati fil-fema tiegħi, iva, grazzi għal din it-taħlita se jirnexxinna nġibuha żewġ. Issa Silvi Gulaħ fi sem l Grazzi, President, tal-li tinsab fosna l-lum Merħba u kull ris għal-presidenza taljana. Għan nitkellem bil-Franċis. Għandi mistoqsija, għal ħafna dwar l-investiment. Iżda, il-President Juncker fil-programm tiegħu qal illi għajam il-proposti dwar il-rappresentazzjoni esterna ta' zona euro. Il-Presidenza taljana hija favur? Illi ġa applikat artikolu 138 fejn il-Kummissjoni tista' tagħmel proposti lill istati membri u taħseb li dinja dan huwa mezz tajjeb biex narfu li ċittadini dwar l-euro, ngħidulhom dwar xiex inhu l-euro, għaliex jeżisti l-euro, dan l-aħħar tant kien hemm salvataġġi u kriżijiet illi aħna jisna l nafu għaliex ġi vintat l-euro. U l-President Juncker għal dan f'termini ċari. Iva, niftakar fi żmien meta kont fl-IMF, meta bħala membru tal-bord, jiena konna poġġa bisħieħ l-idea ta' rappreżentazzjoni unika ta' zona euro. Dan jista' jsaħħaħ mhux biss il-pożizzjoni esterna ta' zona euro, imma anke lill-IMF. l istituzzjoni għaliex jagħti lok għal sem ta' aktar pajjiżi ta' sim ta' responsabiltajiet aħjar fil-bord. Il-presidenza taljana ma daħlitx dan fil-programm formalment imma bħala ministru tal-finanzi taljan fil-jiem li ġejjin jiena iva favur il-konna dibattitu serju għaliex kif tafu dan huwa proċess komplikat ta' tfassil mill-ġdid ta' responsabiltajiet fi dan il-bord. Iżda li lil minn dan l-aspett istituzzjonali nemmen li iva. Ja proposta ta' sew tajba. U hekk kif zona żona euro titbiet mill-kriżi u sir aktar stabli li konna rappreżentazzjoni esterna tista' issaħħaħ gvernanza globali u aħna din neħtiġuha l-iktar fil-G20 irridu pożizzjoni Ewropea aktar b'saħħitha ikonna ġestjoni aħjar ta' sbilanċi li jistgħu jinqalgħu fil-ġejjeni u dejjem ser ikunu preżenti. U ġestjoni aħjar ta' kriżi li tista' tfeċ fil-ġejjeni għaliex wis nibża' li iva tista' tfeċ. It-tweġiba tiegħi iva għanna napoġġaw din il-proposta ma din dan l-appoġġ ma sarx b'mod formali imma jiena personalment napoġġa. Is-sur Kozzolino fisem l-SND l-aħħar mistoqsija. Iva l-odwa tajba. Nishti inkelmek dwar din il-kwistjoni fiħdan id-dibattitu li kena fil-ġemat li għaddew sakemm votajna għal President tal-Komissjoni ġdijt Juncker ġim ħabbar dan il-proġett ta' 300 biljun ta' investiment pubbliku fil-preferenza għal risorsi tal-komunità u risorsi li dun attivaw. Tista' tkun okkażjoni din biex aħna niftħu dialogu anke mal-Kummissjoni fiħdan il-pat ta' stabilita ħalli naraw x'luma il-kwoti ta' eh, fondi fil-proġetti Ewropew, Ewropej. Biex inqisu wkoll il-kwoti tal-rati tal-pajjiż individwali huwa suġġett kbir illi għandu x'jaqsam mal-pajjiż tagħna fejn aħna nsibu diffiċli xi drabi nippjanaw inwettqu kifet inti meta wieġibt għal mistoqsija ta' kollega iżda is-suġġett tal-użi l-użu tal-kofinanzjament huwa suġġett kbir li xi drabi ma, ma jħallinix nużaw dawn ir-riżorsi kbar. Tista' forsi timmaġina xi modija li nistgħu naqbdu ta' verifika anke fi żmien dan is-semestru Taljan dwar suġġett tanti komplikat. Iva, mżewġ kwistjonijiet l-ewwel net. Kwistjoni Ewropea, jekk tippermettuli nsejħelek, u l-oħra hija marbuta mal-Italja. Speċifikament, dwar l-ewwel punt nixtieq ngħid il-liva jiena favur illi nerġgħu nikkonsidraw is-setturi tal-lokazzjoni tal-fondi strutturali u r-riżorsi u nenfasizzaw aktar fuq il inta tal-impjiegi u tkabbir. Kifett inti huma prioritajiet ewlenin għall presidenza Taljana. Jina favur li konna dialogu skambju ta' femmiet dwar kif nistaw nerġaw infaslu din l-istrateġija ta' allokazzjoni tal-fondi. Issa dwar il-kwistjoni tal-Italja unek għan nitkellem bħala Ministru tal-Finanzi Taljan għal darboħra punt li inti tafu sew imma ma nafx jekk il-membri u mhix familjari miegħu huwa marbut mal-patt ta' stabilità interna kif num sejjaħ fl-Italja ftejin bejn il-gvern u il-gvernijiet lokali, il-reġuni u l municipi dwar il-limiti ta' nfiq tagħhom ħalli huma jkunu jistgħu jagħtu kontribut għal kisba tal-miri fiskali nazzjonali ġenerali. Der li din kienet sistema mhux effiċenti illi fost affarijiet oħra hija marbuta ma' dak li semma l-Onorevoli Kozzolino. Hemm ostakli. Ostakli għal l-użu sħiħ tal-fondi strutturali illi ġejjin mill-Ewropa għall-Italja. Iżda dan huwa aspett wieħed gvern issa qed jara kif jista' jfassal mill-ġdid il-qafas fiskali domestiku ħalli fl waqt li jżomm id-disciplina fiskali fuq livell lokali, reġuni u municipi ikun hemm użu imtejjeb, użu aħjar tar-riżorsi kollha u dawn iva jinkludu ir-riżorsi Ewropej l-aspett lieħor u marbut ma' dak li semmejt ftit ilu. Il-fatt li f'ħafna mis-sitwazzjonijiet il-problema mhix illi m'hemmx biżejjed riżorsi, imma li m'hemmx biżejjed proġetti. Proġetti illi jitqisu bħala effettivi u għalhekk ir-riżorsi jiġu użati b'mod effettiv. Apparti minn hekk, il-pajjiżi imma nista' nitkellem għal dak tiegħi hawnhekk jistgħu jagħmlu ħafna iktar. Meta jissuġġerixxu il-proġetti huma japplikaw għall-użu ta' dawk ir-riżorsi. Iva jista' jsir ħafna aktar f'dak is-settur. Dawn huma żewġ setturi fejn jiena nemmen illi id-diskussjoni eh, fejn għanda għanna niddiskutu fil-ġejjeni, dwar dan għanna niddiskutu fil-ġejjeni. Grazzi naħseb nistaw nalqu din il-parti tal-laqa tagħna jiena nixtieq nirringrazzja lil President Padawan tal-kontribuzzjoni tant importanti tiegħu f'dan id-dialogu. Kellna mistoqsijiet eċċellenti u anka e, tweġibiet interessanti. Skur li l-Komitat tagħna fi xhur li ġejjin ħajkompli jaħdem fuq ċertu punti li tqajmu ħankomplu diskutu. U anka daħlu fil-rapport tagħna ta' semestru. U konna rapport ġdid fuq il-governanza ekonomika u l-miżuri bl-evalwazzjoni tagħhom. Anka mal-Kummissjoni. Għalhekk, il-kumitat tagħna żgur kollu il wol attiv dan id-dibattitu u ħankomplu kooperazzjoni mill-viċin mal-Presidenza Taljana anka fil-kwistjoni leġislattiva kif semmejt inti. Nerġgħu nintaqgħu miegħek fid-dialogu ekonomiku fl-aħħar tas-semestru. Grazzi ħafna, Sur President. colleague, I think we can start. Kollegi, naħseb nistaw inkomplu, nibdew anzi bil-punt li jmiss feħan nitkellmu fuq l-SRM, il-BRRD, il-prezentazzjoni tal-implementazzjoni tal-miżuri mill-Kommissjoni. Jina nipreferi il-definizzjoni legali miflok level 2. Imma sfortunatament din ma taqbilx mal-qafas legali. Nixtieq l-ewwel nett nilqa' lill-rappreżentanti tal-Kommissjoni Ewropea huma qegħdin hawnhekk illum sabiex jagħtuna idea stampa ċara tal-xogħol qed isir ma' Digimarkt u il-proposti tal-miżuri fuq il-kontribuzzjoni tal-fond tal rizoluzzjoni wahdanija il-raġamenti finanzjarji u anka kif qed jinħoloq l-SRM. Dan kollu qed isir fil-qafas tal-kooperazzjoni informali jan il-qaħa bejn il-Komitat Ekon u Digimarkt. Markt dwar il-latti delegati u ta' implementazzjoni kif tafu Skont il-proċedura li darba dawn il-miżuri jiġu adottati, il-Parlament u l-Kunsil ħajkollhom tliet xhur sabiex jistudjaw lat u anka ikun hemm il-possibilità li jaġġezzjonaw idħol fis-seħħ. Ma ovvjament dan ifisser illi Importanti li konna eh, kooperazzjoni informali mal-Kommissjoni qabel eh, dan lat jiġi adottat b'mod formali. Ek il-Parlament ikolla eh, l-opportunità li tagħti l-opinjoni tagħha. Il-membri, il-koordinaturi jistaw jintroduċi l-idea tagħhom fuq il-livell ta' komitat sabiex ikollna dibattitu aktar miftuħ fuq dawn il-miżuri ta' delegati. Mela jiena ngħaddi l-kelma lil Oliver Gerson illi huwa il-deputat direttur ġenerali ta' Digi Markt ħajatina prezentazzjoni ta' dawn il-miżuri. Jitkellem għal madwar kwarta, mbagħad wara din il-preżentazzjoni ħanaddi il-kelma lill-membri tal- timijiet ta' negozjati tal-SRM u BRRD mbagħad naħdmu mal-koordinaturi u naħdmu skont l-aħħar leġislatura. Wara ħajkun hemm anka eh, l-opportunità tal-proċedura catch DI għal membri l-oħra. Mela, Sur Gersan, nadilek il-kelma. Grazzi, ħafna, Sur President. MEPs, jina nixtieq natikom rendikont fuq kif fiex qegħdin fl-SRM u l-BRD anka fuq li noħol u dan il-bord ta' rizolazzjoni wahdanija. Dan eh, dejna bis dina naħdmu fis-16 ta' Lulju. U mbagħad fl-aħħar ta' wissu ħajtħol fis-seħ. Il-BRRD diġa' ġi publikat u ħjoħroġ sa' jannar tal-2015 Importanti kolli nadottaw il-miżuri tal-BRRD sabiex inkunu ċerti li l-implementazzjoni tal-BRRD titħol sa jannar tal-2015. Sur President, aħna qed nitkellmu fuq eh, ħidma sensittiva fejn qed infaslu l delegati għal kolkulu tal-font u tal-BRRD. tal font tal u tal brrd li dan huwa relevanti wkoll l-interpretazzjoni korretta tal-SRM. Taħt l-SRM, il-Kommissjoni hija mitluba li tatina il-rekwiżiti taħt il-BRRD, l-atti delegati u l kunsil qed jipproponi dawn l-atti delegati sabiex ikun riżoluzzjoni għal il-fond ta' riżoluzzjoni waħdanija u jkollna it-test sabiex jiġi adottat mill-kulleġġ sal-aħħar ta' Settembru ta' din is-sena. il-prezentazzjoni fil-pakket eh, binna fuqa waqt it-trialogu ta' Marzu, tal-20 ta' Marzu. U din il-proposta importanti ħafna li jkun hemm konsistenza bejn iż-żewġ dokumenti. Nota zaħira anka fuq l-introduzzjoni tijak fejn tkellimt fuq il-kooperazzjoni bejn il-Kunsil Segretarja tal-Kunsil u l-Parlament. Kenna ħafna sezzjonijiet fejn elaborajna fuq il-labozzar ta' dawn iż-żewġ dokumenti, żewġ testijiet, u kuntenta ħafna bil-kooperazzjoni tan Sirja. Flimkien ma l-esperti ta'kom. Il-grupp ta' l-esperti l-taqa ħames darbit f'Mejju, Ġunju u Lulju għanna laqa oħra għada u mbagħad fit-30 ta' Lulju. Il-Kommissjoni tkellmet mal-esperti fuq ċertu eh, punti anka fuq latti abbozzati l-għanijiet tagħna u l u huwa li nlestu dan kollu sal-aħħar tal-Lulju sabiex nkunu ċerti l-leġizlazzjoni u anka jkun hemm l-adozzjoni tal konsil sal-aħħar ta' Settembru servizzi tal-Kummissjoni għenu eh, l istati membri sabiex ikonna distribuzzjoni tajba tal-fondi li jridu jitħallsu għal-BRD u għal BRRD u l-SRM. Sissa aħna kontenti ħafna bil-data illi ġbarna. Għanna num ta' fatturi li qed jgħinu. Nirringrazzja l-Stati membri. Aħna kellna wkoll kuntatt mal-ECB u mal-EBA sabiex ikollna l-assistenza tagħkom fil-kwistjonijiet eh, ta' metodoloġija. Imbagħad fl-aħħar kellna wkoll konsultazzjoni online fejn irċivejna madwar 300.000 tweġiba sabiex, u għadna għadni għadna għedin eh, innessu rizultati da dawn it-tweġibiet konna rapport eh, anka fil-konsultazzjoni ħaj konna għada. Wasanna ċertu konklużjonijiet preliminari għal approċ bilanċjat għal ġejjeni. L-ewwel ħaġa, il-prinċipju ta' proporzjonalità. Qed titkellmu fuq banek, żar, trattament tagħhom, hemm bil li jrid ikun hemm trattament speċifiku fejn qed nirrikonoxxu lil banek żar, imma dan irid isir mingħajr impatt kbir fuq il-kontribuzzjonijiet kif qed jiġu mqasma distribuzzjonijiet. Qed nitkellmu fuq eh, banek li għandhom bażi tal-BRD li għandhom inqas minn 300 ehm, miljun u total li ma jaqbilx biljun biljun euro. Ir-raġuni għal dan it-tieni kondizzjoni hija għaliex taħt il-BRRD hemm ħafna depositi u ma rridux lil banek il-kbar fejn ikun hemm eh, depożitu kbir jiġu eh, qabel banek żgħar. Allura dawn il-banek żgħar għandna din is-sistema tal-amsam fejn eh, ħajjenu fil-kontribuzzjonijiet u provaw nsibu soluzzjoni proporzjonata sabiex ikonna anka situazzjoni differenti tal-banek iż-żar dawk li għandhom inqas minn 50 miljun. U anka fejn għandna dak il-limitu ta' 300 miljun euro ħajkun hemm trattamenti differenzjati u nprovaw innaqsu Eh, l-effetti li jista' jkun hemm bejn il-lamsam u fl distribution system. Mela. Aħna qed nitkellmu fuq ammonti ta' 15 miljun u 50 miljun għatem diskussjoni noqdu attenti anka l-ewwel 50 miljun u nippruvaw naslu għal l-aħar pakketti li rrit jitħallas l-ebda bank taħt il-sistema tal-amsam mandu jkollu sistema fejn għanna din il-flat-based contribution. Aħna u koll għedin u reġim speċifiku għal kategoriji eh, differenti ta' banek u għal eh, negozji zar fejn hemm bżonn ta' liċenzji, fejn hemm tliet istituzzjonijiet li ġew eżentati mill-BRRD. u hemm anka numru ta' eh, branches differenti minnaħat tal-banek. Dejna bl-idea li BRRD u l-SRM ma jkunx hemm eh, eżenzjoni għal dawn il-fondi ta' kontribuzzjoni iżda din il-sistema il sistema rajna l-banek jridu jiġu konsidrati taħt il-dokumenti li għanna bħalissa u li għedin naħdmu fuqom, għed mżon ta' kalkolu fid-dettal u għed nindiskutu jekk din għandix tkun approċ eh, wahdanija jew skont il-kalkoli eh, għalihom il-vantaġġi u żvantaġġi kontribuzzjoni eh, wahdanija irridu anka nħarsu lejn ċertu eh, kwistjonijiet bankarji u għalhekk nikkonsidraw li nestendu il trattament differenti skont il-liabilities ta' bejn gruppi uħar taħt numru ta' kondizjonijiet. Kull istituzzjonijiet, kull istituzzjoni tkun stabilita taħt l-Unjoni Ewropea, l-istituzzjoni tkun taħt il-konsolidazzjoni u it-tielet u ma jkunx hemm eh, problemi legali li jista' jfixker. Din l-intergroup liability skont li l-BRRD m'għandix tiġi imneħja minn din dan il-kalkolu. Ovvjament, l-autorità tar rizolazzjoni għanda jkollu s-seta sabiex jara jekk il-kondizjonijiet u miex għadin jintlaħqu. Issa, għabbażi ta' dan ta' dan il-flat base il xogħol attwali qed iwassal għal aġġustament tal-bażi tal-BRRD u eh, skont flimkien mal-BRRD għanna din il-kontribuzzjoni li, li, li spiegajt u ħajkolna anka fattur ta' aġustament ta' riskju u koll. Qed inħarsu lejn il-labaletajiet u anka id depositi li jsiru. Din il-kontribuzzjoni hija bażati skont l-istituzzjoni fuq numru ta', ta, ta, ta punti hemm id-daqs l-ewwel ħaġa u anka fuq id-depozitu li jisir fil-kontribuzzjonijiet tal-banek fejn ikollna bażi ta' depozitu b'saħħitha fejn jwassal għal riskju aktar baxx. Il-kwistjoni tal-aġġustament tar-riskju eh, għanna e, modell fejn li jista' jiġi immultiplikat u jista' jiġi eh, jista' jimxi ma' din is-sistema ta' abbażata fuq ir-riskju. Għaj kif rena fil-rapport sissa. Qegħdin nikkonsidraw sistema b'numru ta' eh, fatturi illa ħan nitkellem dwarhom minn hawn ftit ieħor. Il-fattur ta' riskju jista' eh, wasal għal punt 8% sa 1.5% 1.5 eh, multiplikat jgħid il-kellim Dan ovvjament huwa jiddependi fuq id-diskussjoni. Dan anke hemm numru ta' kategoriji, l-ewwel kategorija hemm ir-riskju riskju li natuwa eh, madwar natuwa mm, valur ta' 50 fil-mija numru ta' indikaturi ta' riskju. Unħarsu lejn lassi qed nitkellmu fuq 8% tal-liabilities kollha kif ukoll il-fondi u hemm il-kapital ta' tal-miżuri u nħarsu anka lejn ir-ratio tal-kapital. Teqgħet taħarsu fl-ewwel kategorija ta' tar-riskju. Umbagħad it-tieni kategorija li ħan evalwaw l-istabilità tar u anka tar-riżorsi tal-fondi u lassi likwidi. L-ewwel kategorija se tingħata fl-ewwel proposta valur ta' 50 fil-mija Umbat ħajkolna 20% tal-fattur ta' riskju sħiħ. Batana l-LCR fejn għandna ratio. It-tielet punt l-importanza tal-istabilità fl-istituzzjoni finanzjarja fejn qed nagħtu ta' fil-mija u anka nħarsu lejn ehm, l-investimenti minnaħa ta' istituzzjonijiet oħra naraw fejn jekk hemmx investiment fl-Unjoni Ewropea jew forsi aktar mifruxa. Umbat għanna fatturi ta' riskju oħrajn fejn għanna 20% jiddependi skont x'jib għanna mill-BRRD. Għanna wkoll numru ta' elementi li rridu nikkonsidraw l-ewwel ħaġa l-importanza tal-exposure tal-balance sheets u l-ECP il-komplessità tal-rizoluzzjoni li konna anka appoċ finanzjarju, anka flajnuna tal-istat u anka il-membership ta' l-IPS. Il-valur ta' dawn il-fatturi kollha taħt dan il-pilastru se jiġi mill-awtorità għaliex mhux qed nitkellmu bis fuq 10% tal-profil imma dawn l-erba' punti kollha jwaslu għal 20%. Għalhekk, b'mod ġenerali, aħna qed nħarsu lejn il- kif il-kwistjoni ta' kontribuzzjoni taħt il-grupp ta' ħidma. Aħna qegħdin naħdmu wkoll fuq kampjuni eh, imtejba sabiex ikollna nikun nistgħu nifmu aħjar ir-riżultati ta' kull formula anka dak li semmejt issa u mbagħad anka l-integrazzjoni ħarija eh, bil-kalibrazzjoni skont l-indikaturi tar-riskju taħt id-distribuzzjoni. Issa jekk inħarsu lejn il-kontribuzzjoni amministrattivi tal-SRB, aħna qed inħarsu lejn sistema provizorja sabiex sa settembru jkollna sistema għal SRB, sistema sempliċi fejn ħajkollna il-flood free dejjem skont id-daqs tal-banek. Din is-sistema se tidħol fl-2015 fejn ikollna sistema finanzjarja skont il-kalkolu tal-distribuzzjonijiet finanzjarji u ħajkollna anka l-qafas supervizorju fejn kun nisaw niżviluppaw anka eh, sistema alternattiva tal-ECB. Umbat fuq l-istabiliment tal-SRB. L-SRB ħajjeġi jidħol fis seħ bot legali wara li jidħol l-SRM kif edna fl-20 ta' wissu l-SRB għanda titħol mill-jannar, fl-jannar tal-2015. U jannar tal-2016. U għalek jkollna anka l-ħatra tal-President sakemm jisir dan aħna kun responsabli għal l-proċeduri kollha tal-SRB xejna lek task force għal dan il-an ħajkompli jaħdem palissa il-task force et qed jaħdem fuq ċertu punti l ħaġa il-ħatra tal-president u l-viċi president u l-panel ippubblikajna il-ġimgħa l-oħra ukoll l-avviżi tal-impjiegi disponibbli u dan għandu jiġi finalizzat tal-aħħar tas-sena sabiex l-SRB tkun jista' jibda jopera sa jannar tal-2015. Aħna wkoll qed nippjanaw li jsir rekrutaċ tal-ewwel personal għall-aġenzija, aħna naħsbu illi madwar 20 u 30 persuna ħajġu rekrutati um, sa bejn is-sawla u jannar li ġej. Ħajkolna esperti anka fil-human fil resources, fil-budget, ħafna punti differenti li huma kollha importanti sabiex toħloq inti istituzzjoni ġdida. Issa, il-fondi ta' l-ewwel parti tal-ispejjeż tal-SRB se jkunu r-reklutaċ u l-personal u anka ikolna il-bini meħtieġ dawn huma l-ewwel spejjeż ta' operazzjoni għall-SRB. Dan dawn il-fondi se jiġu min-naħa tal-Kummissjoni. Issa, fuq il-xol ta' task force, ħajbda jaħdem minn settembru, fejn għana l-autoritajiet ta' rizoluzzjoni, sabiex ikunu ċerti li jkun xol konsistenzi mill-SRM. Grazie ħafna, Sur President. Thank you very much for your very interesting, important presentation. Grazzi ħafna ta' din il-prezentazzjoni. Tajjeb li jkollna din il-kooperazzjoni mal-Kumitat. Jina issa naddi il-kelma lir-rapporters is-Sur Hokmar. Nadilek il-kelma. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi ħafna tal ta' din il-prezentazzjoni. Li żgur kienet eh, dettaljata u waħda komplikata, hemm ħafna xogħol li jrid isir. Forsi mill l-opinjoni tagħna meta jkollna l-bil politiku f'Diċembru tal-2013 aħna konna nafu b'dan ix-xogħol iżda dan ma kienx il-każ għaliex għat hemm ħafna diskussjonijiet tekniċi u indunajt ukoll illi ħafna atturi jridu jitkellmu nka fuq il-diskussjonijiet tekniċi Iffinalizzajna dawn il-kwistjonijiet tekniċi, mbagħad wasanna deċiżjoni tal-SRM u fl-aħħar U koll dan u koll wasal ċertu dewmin u l-backtracking. Fl-aħħar mbagħad wasalna għad-deċiżjoni fil-Parlament u l-Kunsill u issa qegħdin niddiskutu l-atti ta' implementazzjoni u dawk delegati. Jiena xorta naħseb fadlilna ħafna backtracking ta' deċiżjonijiet illi deċdejna fuqhom aktar kmini. Għalhekk naħseb importanti ħafna eh, f'din l-opinjoni tal-Komitatu tal-Parlament. tal komitatu tal parlament fuq l-atti delegati u ta' implementazzjoni rridu nimxu ma' dak illi deċidejna fuq l-ewwel livell tal-leġiżlazzjoni. ċertu eh, tibdiliet fis-sustanza nista' naqbel magħhom, iżda jiena bħala relatur irrid nimxi mal fejm illi diġà kellna inkella ħed tkun impossibbli sabiex nimxu l-qoddim. Irridu nimxu qoddim flimkien f'dawn l-osma. U naħseb ikin ħarsu li nistampa ehm, aktar ġenerali fuq il-proporzjonalità għandi eh, qed naħseb illi il-Kummissjoni qed imur lil mill-mandat. U għalhekk importanti ħafna lina sabiex ehm, nenfasizzaw illi jekk aħna rridu intejbu dan kollu f'Settembru jew jew meta ħan nħarsu li din il-kwistjoni, rridu nkunu ċerti li r-riżultati jkunu qed jimxu mod konsistenzi mal-deċiżjonijiet li ttieħdu. Ovvjament anka għall-SRM. Rridu nkunu konsistenzi. Din hija kwistjoni ta' legalità. U għet mill-punti ewlenin li ġew diskussi, diskussi u għem anka l-kwistjoni tal-proporzjonalità. Ta fejn għanna din il-kwistjoni tal-amsam li ġiet eh, introdotta fil-bidu. Issa ġiet mibdula għal dawn il-buckets. U forsi dan ikun aħjar fl-aħħar mill-aħħar. Imma jdu kullu ċerti li jkollna l-aspett ta' proporzjonalità. Inkella ħajkollna eh, xi tip ta' problemi żgur. Kellu fl-jardi wkoll il-Kommissjoni fl-atti delegati għandha titkellem fuq il-aġġustamenti tar-riskju ma jidher issa li l-Kommissjoni fl-opinjoni tiegħi qiegħda tispeċifika aktar. Din jiġu oħra sa għaliex allura kol qed ninterferixxu fuq eh, deċiżjonijiet li qed jittieħdu. Dan ukollu japplika wkoll għal punti l-oħra. Għalhekk l-ewwel ħaġa jien nixtieq nisma' min-naħa tal-Kummissjoni illum. Intom ċerti illi ix-xogħol illi qed isir bħalissa huwa konsistenti mal deċiżjonijiet ta' level 1 dwar il-proporzjonalità u anka l-aġġustament tar-riskju il-proporzjonat u l-miżati. Qed ngħidan kollox mhux biżejjed li tgħidu li iva iva iva, għaliex fl-aħħar mill-aħħar aħna ħankunu qegħdin nerġgħu nevalwawha jiena bħala relatur minix se naħsibha darftejn f'Settembru li ngħid illi dan mhuwiex tajjeb biżejjed. Għalhekk il-Kummissjoni nispera li ħatimxi mal-mandat li kellna mill-Parlament. Sur Parlament, Sur President, din dan huwa punt allura li naħseb probabbli ħanerġgħu nitkellmu Settembru. Grazzi. Mr. Hokmar. Grazzi Sur Hokmar. Naddu l-kelma issa il xedow tal-BRRD, Signora Elisa Ferreira. Iva, grazzi. L-ewwel kumment tiegħi huwa ta' ringrazzjament tal-Kummissjoni kif ukoll għas-Segretarjat tal-Ekon għal ħidma illi saret. Kif ukoll għal kollaborazzjoni illi inħolqot. però għandi wkoll mistoqsija fuq il-metodoloġija fuq il-kalendarju għaliex hekk qed nifhem tajjeb hemm ċerta possibilità illi l-Kummissjoni tqis li dan kollu jkun seħħ sa sal-aħħar tal-Ulju. Din hija xi ħaġa kritika ħafna għaliex il-Parlament għadu kif spiċċa joħloq il-Kumitat Din hija l-ewwel laqa informali li għandna fuq din il-kwistjoni. Kwistjoni sensittiva ħafna. Walek irdu nkunu ċerti illi mhux qegħdin naġġlu proċedura daqshekk delikata mingħajr ma nkunu nafu eżattament x'inhuma r-riżultati tagħha x'jistgħu jkunu. L-ewwel mistoqsija ġifieri din kienet fuq il-kalendarju. Din se tkun l-aħħar sessjoni tal-ekon qabel il-waqfa għal vaganzi. U peress li għadna għed nibdew n-organizzaw l nanfusna, jiena ma kellix ċans nagħmel dialogu mal-kollegi tiegħi, però ma nixtieqx illi taġluna f'din il-proċedura eh, sensittiva minn raġuni valida din hija mistoqsija wkoll li nirressa qudiem il-President tal-ikun. Din hija kooperazzjoni interessanti u komplikata u għalhekk ma rridux noħon u dak li ħliqna fuq livell wieħed. It-tieni punt. ninkwita ftit fuq il-numri li qegħdin naħdmu fuqhom. Qed nirreferi għal pereżempju l-applikazzjoni għall ġustament ta' riski fuq il-flat component, jiena nixtieq li jkun hemm analiżi ta' sensittività tal-bidla ta' dan il-multiplikatur din il-range bejn 0.8 għal 1.2 u 1.5 xinu ma l-konsegwenzi ta' din il-bidla modelli edin insegu nistawna naraw dan il modell meta in-isu il-model Ir-riski ovvjament kull darba nistgħu nibdlu l-espożizzjoni ta' riski bejn 60%, 50% jekk nallokaw l-importanza tal-istabilità hawnhekk qed nirreferi għal artiklu 11 paragrafu wieħed ċe. Fejn nirreferu għal 10% fejn e, inqisu dan bħala il-perċentwal għall istabilità tas-istituzzjoni finanzjarja. Mhux qed ngħid illi 10% u 20% u maftiti ftit jew ħafna, jiena sempliċement qed ngħid x'inhu ma dawn l-istimi li qegħdin nagħmlu u xinu ma r-riżultati tal-applikazzjoni ta' dawn ir-ratios differenti fi soluzzjonijiet differenti għaliex il-messaġġ tagħna u l-mira tagħna kienet hija illi niġġieldu għal eh, riski żejda mod partikolari bistimi ta' riskju eh, f'termini ta' daqs, ta' rabtiet ma' situazzjoni toħrajn. U għalhekk irridu li konna stima ta' xikun ir-riżultat tal-applikazzjoni ta' dawn l-indikaturi li għanna hawnhekk. Dan biex nkun nistgħu niġġudikaw aħjar jiena mxot niddubita tal kwalità però Irridu naraw għalfejn qegħdin nibdlu dan l-indikatur minn 60% għal 50% x'inhu r-raġun wara dan u x'inhu r-riżultat. U mbagħad għandna il-banek iż-żgħir żgħar milli qed nifhem dan il-punt ta' six buckets. Jiena minix kontra dan il-punt, naħseb li huwa punt tajjeb pero dan huwa sempliċement metodu ta' kif nikkalkulaw ir-riskju skont id-daqs u ninsew l-elementi l-oħrajn, anka jekk banku għazzajr jistaw ikunu hemmhekk, dan il-profil ta' riskju per eżempju, għaliex dak li l-lum ġurnata nqisu bħala banek żgħar, jistaw ikunu importanti ħafna u sistematiċi ħafna għall-ekonomija jew inkella għall-Unjoni Ewropea jew inkella żona euro. Jekk inqisu il-banek żar kollha inkun qegħdin nitkellmu fuq 50% tal-banek kollha li operaw fl-Unjoni Ewropea. U għalhekk mhux qegħdin nitkellmu fuq eh, numru żgħir ta' banek. Milli fimt li issa ċerta progress fuq il-liabilities bejn il-gruppi u mhux qegħdin inqisu li neskludu dan il-punt, però naħseb li din hija deċiżjoni kbira u biex mill-aħħar informazzjoni li rċevejt konna qed inqisu dan il-punt u issa milli qed nifhem il-Kummissjoni diġà qed tqis li ma tiskudix dan il-punt. U dan ovvjament għandu impatt kbir għal ħafna istituzzjonijiet. Kif ukoll indirizzaw l-IPSs, kif dawn se jiġu trattati, kif ukoll brabta ma' banek speċjali oħrajn. Għandi iktar mistoqsijiet li huma dettaljati iżejjed li biex insemmihom din il-laqa ġenerali, però per eżempju ma nifhimx artiklu 7 2 u anke artiklu 8 fejn qed nirreferu għall-Istati Membri naħseb li din tiġi riformulata biex eh, dan jiġi applikata l-Unjoni Bankarja. Mela fil-qosor. Ma nistax ngħidu iva jew lellum u nqisu li din il-problema solvejnija. Jiena personalment għandi bżonn iktar żmien iktar diskussjoni dettaljata illi żgur ma tistax tispiċċallu biex niggarantixxu illi ma nkissrux dak illi bilna fuq fuq livell wieħed. Grazzi Eliza. Huwa ċari li dan il-kumitat Għandu din il-laqa illum għandna nkoll il-laqa teknika wara, pero ovvjament ma nistax niggarantixxu bħam għala Eliza illi aħna sankunu nkunu f'kondizzjoni illi ikonna pożizzjoni finali fuq dawn l-elementi komplikati. U għalhekk f'dan il-każ fil-bidu ta' Settembru se jkollna bżonn skambju ta' opinjonijiet oħra U għalhekk fil-laqa teknika nistgħu naraw kif nanti naraw kif nistgħu naddattaw il-kalendarji tagħna biex dan namluħ bl-iktar rata maġra possibbli. Sabiex dan il-kumitat ikollu ċans jeżamina l-aspetti ta' dawn l-atti. Issa naddi il-kelma lil Kate Wimble. Jiena nixtieq nirpedi dak li qalet Eliza Dan il-kumitat għadna kif iffurmajnieh u għalhekk kollox sar blaġla u dawk l-iskadenzi li kellna kienu hemmhekk minħabba l-elezzjonijiet. Però issa ma tantx għandna żmien bħala kumitat ġdid biex naċċertaw li dak li qbilna fuq u fuq livell wieħed Issa, illum il-ġurnata għanna u koll gruppi ta' negozjati ġodda u koll. U naf li l-membri tagħna jistgħu jikkontribwixxu wkoll u anke norbtu mal-ħidma tagħna li għamilna fil-ewwel livell biex nirriflettu dak li għamilna mhux jissanna xi interpretazzjoni flessibbli żejjed ta' livell wieħed, però bħalma smajna da l ħodu jina il flessibilta, pero din ħodu attenti. Għanna proċedura jina nħu pieċir li nara l-Komissjoni għawnek titkellem fuq dan il-punt fuq l-istadji li ġejjin. Aħna għanna ħafna rapporti eh, illi Nixtieq il-Kummissjoni wkoll tiġi titkellem fuq anke fuq l-att delegati. U jiena bħala viċi President għandna numru ta' rapporti oħrajn illi eh, irridu niprezentaw għalek nilqa din it-trasparenza nilqa din il-diskussjoni ġenerali però inħeġġeġ illi meta jkonna punt tekniku meta jkonna ħafna membri ġodda ikonna rapport miktub għaliex b'dan il-mod eh, kuħat ikun jista' jara din l-informazzjoni jifim aħjar. Il-membri l-ġodda f'din il-kamra għandhom bżon lajnuna għalix għandhom bżon jifmu dan il-fajl daqshekk importanti biex niżguraw illi dan il-kumitat ikun jistema' skrutinju tajjeb ta' dak li qed jiġri. Issa fuq il-kalendarju jiena smajt minħat tal-Kummissjoni illi kien hemm 3000 risposti mill-konsultazzjoni pubblika milli qed nifhem sa tinadda din l-informazzjoni li jenna biex inqissuhom e, sal-aħħar ta' dan ix-xar. Naħseb illi dan huwa kalendarju daqsxejn ambizzjuż iżejjed. Għalhekk irdu nsibu mod illi minkejja għandna dawn l iskadenza ta' jannar tal-2015 irridu noħolqu estensjoni biex dan il-kumitat ikun jista' iqis kemm ir-riżultati ta' dawn il-konsultazzjonijiet pubbliċi kif ukoll il-proposti tal-Kummissjoni. Jiena naf illi fir-Renju Unit għandna d-diffikultajiet tagħna, il-kreditu fil-banek mhuwiex eh, tajjeb ħafna qosma tal-ekonomija u għalhekk ikonna ċerta kalibra rridu nkunu ċerti li din sa taħdem. Naf li hemm inqas kapital f'dawn il-banek żgħar biex eh, dawn jikkontribwixxu għal fond, però rridu niżguraw ukoll illi eh, qegħdin naqblu ma' livell wieħed. U għalhekk il-livell ta' skrutinju jrid ikun hemmhekk kena problemi fuq numru ta' leġizlazzjonijiet u jekk ikonna wisq flessibilità minn ma ninegozjaw biżejjed inkunu qegħdin noħolqu preċedent perikolus ħafna għaliex inkella nsegwu dan il-mudell fuq biċċi ta' leġiżlazzjoni oħrajn. Naħseb li aħna għandna bżonn iktar żmien biex nagħmlu skrutinju anka għandna bżonn xedew rapporter minna tal-ICR, pereżempju. Għalhekk għandna bżonn estensjoni ta' dawn l-iskadenzi. Speċjalment tal-iskadenza tal-aħħar ta' Lulju, grazzi. Thank you. As I told my Grazzi palma et diġa din il-kustjoni tal-iskadenzi tal eh, niddiskutuwa fil-laqa teknika, Signora Silvi Golar. Grazzi ħafna, grazzi u koll il-Kommissjoni tal-ħidma. U dawn l-elementi inizjali il-foqsija tiegħi irridu noħolqu bilanċ bejn iż-żmien illi għandna bżonn biex eh, nilqaw il-kollegi l-ġodda. U fl-istess ħin inkomplu l-ħidma li diġà għamilna. Naħseb li nistgħu insibu soluzzjonijiet sal-bidu ta' ta' settembru, perak ma jkonnix relaturi konna l-problemi tagħna. Żewġ punti L-ewwel l-integrità tal-suq intern jiġifieri dwar l-intragrupp biex ma jkonniex frammentazzjoni u ma jkonniex approċċi differenti skont il-perspettivi differenti li sta jkun hemm u l-ċirkostanzi li hemm fir-realtà rridu nqisu in xin il-mira tagħna ġifieri illi jerġa' jkollna il-kapital fil-banek kif ukoll fuq il-punt tar riski. Naħseb illi rridu nqisu il-riski kif ukoll id-daqs, però mhux dawn l-elementi biss. Anka d-daqs irid jitqis skont il-pajjiż. Naħseb illi għandna bżonn laqa teknika sabiex nanalizzaw dawn id-dettalji u anka niddeċidu fuq data ġdida, grazzi. Marisa Mattias. Marisa Mattias, isem il-gwe. Grazzi ħafna. Jiena nixtieq ningrazzja l-Kummissjoni tal-li ġiet titkellem magħna fuq dan il-punt importanti ħafna. L-ewwel qabel kollox. Hemm differenza kbira bejn l-apoteożi li saħet qabel l-elezzjonijiet fejn suppost inkonkludejna l-SRM, direttiva u l-Unjoni Bankarja u isqedin hawnhekk illum minn għalina li l ftejim kien komplut u issa jider il-dun nistennew sa lulju tas-sena d-dieħla biex naraw ċerta riżultati. Qabel elezzjonijiet il-ċittadini ednilhom li mhux ħajħallsu l-prezz tal-kriżi. pero jider li dan il-proċess huwa wieħed wieħed mhux maġġel jekk pereżempju nqisu lejn il kriterju ta' riski għal banek żgħar hawnhekk il-proposta tal-Kummissjoni huma daqsxejn inkwetanti. Id-dimensjonijiet ta' bank mhumiex importanti biss għal kapitali manka wkoll it-tifsira tagħhom fl-ekonomija tal-pajjiż kollu u l-impatt li jista' jkollhom fuq l-ekonomija Ewropea kollha. Pereżempju dak li naraw fil-Portugal għandna l-Bank ta' Spiritu Santu illi għandu telf kbir madwar 5% tal-prodott domestiku gross dan huwa bank importanti ħafna anka fis-sistema tas-sigurtà u ċerta li l-Kummissjoni qed tħares li dan il-każ ukoll. Skont il-kriterji li għandna hawnhekk dan ma jitqis bħala bank kbir, però huwa bank importanti ħafna fil-ekonomija Portugiża. Minkejja dan u għalhekk joħloq ċerta riskju sistematiku għall-ekonomija Ewropea kollha. Għalhekk jekk qegħdin nitkellmu fuq l-ewwel livell fejn kellna din il-linja ta' kreditu illi kellha tkun disponibbli sakemm il dan il-fond ikun lest. L-idea kienet illi jkun hemm aċċess għal rizorsi finanzjari kikun hemm bank fi kriżi. Issa jekk din il-linja ta' kreditu qed taħdem Din hija garanzija biżejja taċ ċittadini biex iserħu rashom illi din ir riżoluzzjoni tista' ssieħ ma tkun skapitu għalihom. Rajna telf sa biljun euro illi ġew mħalsa minn naħa taċ-ċittadini. Għalek, xet jiġri bħalissa, xet jaħdem bħalissa, naħseb il-dinja informazzjoni importanti jidun għaddu ċittadini. Sven Giegold. Grazzi. Grazzi lill-Kommissjoni tal-li ġiet hawnhekk tippreżenta l-ħidma tagħha, naħseb li din hija il-ħidma li dunamlu fil-mandat tagħna li nħarsu lejn l-atti delegati u l-miżuri ta' tini level u naħseb li importanti ħafna li l-Parlament is dawn importanti għaliex dan se jiddetermina mill-inqas 70 biljun euro fit-8 snin li ġejjin. U 55% biss minnhom qegħdin fiż-żona euro. U għalhekk u importanti li nqisu dan il-punt serja ta' kbira, mhux sempliċement ngħidu iva u le, dan idu nagħmluh b'mod iktar wiesa. nanka l-IMF qalet li l-banek il-kbar tal zona euro jirċievu sussidju ta' 200 biljun euro fis-sena fiż-żona euro biss, jiġifieri hawnhekk qegħdin f'suq fejn għandna banek li ma jistgħux ifallu għax huma kbar iżejjed għalhekk jingħataw is-sussidji. U għalhekk jekk jisu il-figuri riċenti u jekk naraw eh, kemm kien hemm żieda qegħdin naraw illi il- Is-suq mhux qed dan ir-riskju tal-bailouts. Għanna dawn il-banek il-kbar li qed jiġu sussidjati b'mod indirett li huma importanti ħafna. Għalhekk importanti illi naħdmu b'mod proporzjonali u li mhux ikonna sistemi indiretti u sussidji indiretti għal dawn il-banek li huma kbar biex ifallu. Raw il-ħidma li sa fil-grupp tal-esperti, nisab għandi ċerta sorpriża għaliex meta nqisu dawn il-reċis ta' 0.8 1.5 u meta nqisu illi illi hemm banek li huma taħt l-iktar riskju għoli u mbagħad banek li għandhom riskju baxx u ma tix tkun xi ekonomista kbir biex tara illi fil-realtà hemm banek modelli ta' negozju riskjużi, mhux ħafna finanzjar, u bat oħrajn li għandhom eh, modelli ta' negozju differenti. Anka ta' nisu l-FDRC, per eżempju, fl-Istati Uniti, hemm toħloq differenza bejn wieħed u tmintax fil-mija, mhux wieħed u tnejn. Għale, għalfejn allura il-Kummissjoni sissa edha tinsisti fuq dawn ir-ratios ta' 0.8% u 1.2 u 1.5. Iġifiri jiena naqbel hawnhekk mhux qegħdin nirriflettu dan il-proporzjon għal riskju. Naħseb illi hemm kustjoni oħrajn illi nixtieq insemmi. Mela, l-ewwel fuq il-netting għal pożizzjoni derivattivi għaliex dawn għandhom ukoll ċerta riskji ta' kontrapartiti illi jistaw jgħinu biss il-banek ikbar u mhux dawk żgħar. Bħalissa qegħdin ninsistu fuq eh, kwistjonijiet illi jippermettu li dan jiġri għalhekk dan irridu nżommuh u eh, jidher li l-Kummissjoni qiegħda tqis dan ukoll, però għandna dubji tagħna dwar kif dawn ir-riski għandhom influenza kbira fuq dan għaliex il-koll nafu xin il-metodoloġija fuq l-indikaturi ta' riski, fuq banek differenti, speċjalment daw kbar. Apart minn hekk hemm numru ta' banek fejn ir reporta Peter Zeman żguraw illi hemm ċerta skemi ta' protezzjoni istituzzjonali dawn huma protetti u anka msemmija fil-BRRD, però sa issa fil- proposta tal-lad delegati dan qed jinżamm fuq perċentwal baxx ħafna. Jiġifieri qegħdin nitolbu illi l-bank jikkontribwixxi darbtejn. U għalhekk inħeġġeġ il-Kummissjoni biex toħroġ minn din il-loġika issib denominatur bejn l-istati membri differenti u jkollha pożizzjoni illi timxi mal-prinċipju tal-BRRD iġifiri li l-kontributuri jikorrispondu għal riskju u li l-multiplikaturi li tkun kbir biżejjed u li jisu kol illi ħan għedin naħdmu f'suq fejn għandna banek kbar illi jirċievu ħafna sussidi. Grazzi. Thank you, Jafridi e Wolf. Grazzi, Sir Wolf. Grazzi lill-Kommissjoni bħalma semmejna diġa għawn ħafna membri ġodda li qegħdin jippruvaw jifmu din l-informazzjoni u jaqraw id-dokumenti tal-ħidma varja Nisab dan il-komitat jena uħet minnom infatti. Uħna mem l-ħjar tiegħi. Mistoqsija. Dan sa jinkludi eh, banek ta' John Europe jew kella anka banek oħrajn, mistoqsija oħra fuq punt erba fuq il-risk addizzjonali hawnhekk naraw l-analiżi tal-riċerka tal tal-modell ta' dawn is-sistemi differenti. U qed nipprova nifhem x'inhu il-vantaġġ ekonomiku ta' dan kollu jiena naħseb li ħajkun hemm vantaġġ ekonomiku għal banek il-kbar kapitu tal-banek żgħar. U għalhekk nixtieq li jkun hemm evidenza minħa tal-Kummissjoni fuq dawn ir-ratios illi tgħid li din taħdem bl-istess mod tal-banek kollha jew inkella jiġġustifikaw għal kif kif jużaw din it-tip ta' eh, raġunament u kif anka wasalna din il-konklużjoni. L-aħħar mistoqsija u ħanżon fil-qosor għaliex għadni ma nafx toġobni din id-direttiva jew le u dan nkun nista' ngħidu f'Settembru. Fuq il-fatturi addizzjonali ta' riskju. Jekk konna dawn il-tip ta' riski dawn waslu minn organizzazzjoni internazzjonali bħal eżempju eh, ta' Basil, għaliex qegħdin naraw eh, deflazzjoni, qegħdin naraw anka żieda fil-faqar u anka zida fil qat U jekk nkomplu nagħmlu dan fil-żona euro, nistgħu wkoll noħolqu iktar kundizzjoni ta' żiena għall-ċittadini. U dinja forsi xi ħaġa wkoll nistgħu nipprevedu bħalma stajna narawha qabel ukoll u riski bħal dan mhijiex qiegħed inkluż fid-dokument pereżempju. Thank you. Now the new EPP shadow on SR. Issa shadow l-ġdid tal-PPE dwar l-SRM il-Viċi President Markus Weber. Grazzi. Diġa ntqal ntqalu ħafna affarijiet u għalhekk ħaniprofa nżomm fil-qosor. Il-mistoqsija u l-enija hawnhekk kem ser nirċivu minn kontribuzzjoni bażika minn banek u minn kontribuzzjoni li għandha riskju marbut magħha. F'dak il-każ kif se tagħmel il-kejl ta' riskju? Kif se tkejlu riskju? Il-kummenti tal-Kummissjoni ma jwiġbux din il-mistoqsija u l-enija biex nkun onest ma'kom. X'inhi s-sistema li tinsab wara d-dettalji wara l-irqaqat li semmejtunna? Nista' nirreferi għal xi punti, il-netting pereżempju tad-derivattivi. mod awtomatiku dan ser ikollu impatt fuq ir-riskju ta' ċertu banek anka jekk in-netting inaqqas l-ammont tar-riskju. X'inhi s-sistema? li hemm wara dan kollu. Fil-proposta tagħkom jettu li trasferimenti fost eh, intergrupp eh, għal ċertu banek ħajġu rekonoxxuti iżda mhux għal banek oħra. Għaliex ma ħattux l-istess definizzjoni tal eh, mill-leġislazzjoni emir dwar riferimenti interbankari għaliex ekkonna konna insolvu l-problema u ma kelkomx għalfej. Ma jkolkomx għalfej s ssibu definizzjoni oħra. Iżda x'ingħidu dwar is-self għall kumpaniji żgħar u ta' daqs medju għandna nkejlu b'mod ieħor? għandu jkun hemm kalkolu ieħor, irridu nigarantixxu illi l-banek ikunu jistaw jifilħu għal-riskju. Kif jista l-SMEs ikolom aċċess għas-swieq tal-kapital, aħna ekon qed niddiskutu ftit ilu, iżda hawnhekk qed narqu s-sitwazzjoni. Nista' nsemmi affarijiet oħra li semmew il-kollegi l-oħra. Għabbażi tal-kummenti li smajna llum nixtieq ngħid illi jiena ma tantx inkonvint biex nivvota favur għaliex fadlinna ħafna aktar x'namlu f'dan il-qasam. Grazzi Markus, issa għanna l-catch DI massimu ta' żewġ minuti għal kull kellim u nixtieq illi l-Kummissjoni tħallula għall-inqas 15 il-minuta għaliex għanna ħafna mistoqsijiet. Se naċċetta il-mistoqsijiet sal-kwarta. Mbagħad wara l-Kummissjoni il kellem li jmiss il-kollega Balz. Grazzi President. Iva nista' nkompli ma' dak li qalu il-kellima ta' qabli u rapporter jiena daqsxej diżappuntat dwar dak li smajna llum. Ikolli ngħidilkom. Illi jina ma naħsibx li din hija bażi tajba biex aħna nieħdu deċiżjoni fuqha fadal aktar x'namlu. Għandi żewġ minuti biss biex nitkellem, xtaqt inqajjem l-aktar punt importanti għalija. Xtaqt nitkellem dwar il-kwistjoni tar-risk weighting, il-kalkolu tar-riskju. il miżati marbuta mar-riskju, għall-importanza sistemika u r-riskju għandhom jizdiedu għal-banek il-kbar, jiena nemmen il l-banek il-kbar għandhom iħalsu ħaġa ħafna aktar olja, supplement aktar olja pal normali ta' soltu, id-doppju ta' dak li suġġerit. U żgur mhux inqas minn dan. Iżda fl-istess waqt l elementa ta' riskju mandux iwassal sabiex il-mizati għal banek iż-żar jitnaqsu per eżempju. Imbagħad dwar risk-weighted assets u l-assi totali ma naħsibx li huwa kriteri tajba għaliex hekk inkun qed inqisu biss il-banek il-kbar. il banek il kbar Nistgħu nużaw kriterji ħafna aħjar biex nevalwaw saħħa finanzjarja ta' xi istituzzjoni bankarja. Għandna ħafna x'namlu, imma ma tantx għandna. Biżejjed ħin. Kellem li jmiss l-Onorevoli Peter Zimen. Iva, ħafna kellima. li diġa tkellmu. U bekk xtaqt namel xi punti. Nixtieq nisħaq dwar dak li qal Bernard Balz 10% għal relevanza sistemika. Naqbel ma' Eliza Ferreira din hija xi ħaġa redikola. Għaliex qed noqogħdu natu kas ta' dan kollu għanna banek illi kważi waslu sabiex il-sistema tagħna tisfaxxa. Għot nitkellmu dwar 10% mingħajr il-banek relevanti sistemiċi u l-problemi kollha tagħhom ma konniex inkunu hawnhekk f'din il-kamra niddiskutu din il-kwistjoni huwa essenzjali illi nindirizzaw din il-problema b'mod aħjar. Dwar il-fatturi ta' riskju, komplessità, il-faċilità ta' riżoluzzjoni, affarijiet bħal dawn irridu xi ħaġa illi taħdem. Pa sistema ta' garanziji fl-Awstrija jew fl-Italja diġà teżisti, iżda l-mistoqsija. Dawn jippermettu għal aktar stabilità, fil-verità l-20% li għandkom hija xi ħaġa redikola. Jekk naraw kif dawn istituzzjonijiet imxew fil-kriżi u għalhekk iva rridu kalkolu aktar oli Waiting aktar oli. Xinejdu dwar is-self ta' investiment tal-banek domestiċi li jagħtu li selfu u għankum għandhom il-garanziji kif nistaw nikkalkolaw eddi nipperikolaw il-finanzjament tal-kumpaniji zaru ta' daqs medju, jek namlu hekk. Non narevoli di mażi. Ähm, die Debatten, die uns hier immer wieder. Grazie. Dan id-dibattitu li qed nagħmlu llum juri li għandna problema li għadna ma sibniex tarfa. Kull kellim jitkellem dwar ir-relevanza sistemika. U hemmhekk irdu bdew naħsbu dwar għaliex aħna ma fridniex is-sistemi bankarja. F'bank strutturat sew mhux suppost illi nsibu dawn il-banek kbar relevanti b'mod sistematiku issa dwar ir-riski. Tal-banek dan il-modell mhux tajjeb ma jirrappreżentax ir-riskju. Kenna banek, solventi li kellhom problemi ta' likwidità matul il-kriżi. Fil-modell qed jiġu użati sitwazzjonijiet bħal dawn ma tarhomx. Minnix nifhem għaliex banek tal-affarijiet tagħhom bħal eh, Bank ġermanista ta' tfaddil eh, ħajkollu xi tip ta' taxxa u huma jistgħu joħorġu minn kull riskju, jixtru kull tip ta' riskju li huma jirrappreżentaw x'inhi il ġustifikazzjoni tal-Kummissjoni. Onorevoli Tojer. Grazzi, President. Iva, nista' inkompli ma dak illi kienu jgħidu l-kollegi ta' qabli l-kwistjoni ta' proporzjonalità hija kwistjoni waħda imma mbagħad hemm kwistjoni oħra l-qafas kompetittiv illi aħna qed naħdmu bih. Uħud mill-proposti jidru pjuttost arbitrarji. Iva għandek volum ta' kreditu ta' 300 300 miljon, imma għaliex mhux 400 miljun u 500 miljun. X'ngħidu dwar l analizi tal-kompetizzjoni ja biżejjed biex niżguraw illi il-banek iż-żar ma jkunux qed iħallsu iż dan il-fond. Il-banek iż-żar m'għandhomx għalfejn jħallsu għal riskju li huma ma kinux involuti fih maħol ħolqux dan ir-riskju. Id-daqs tal-banek mhijiex dejjem. Mhux dejjem il-kwistjoni ewlenija lanqas. Bosta kelli ma semmew din il-kwistjoni irdu naraw it-ċtib ta' indikaturi ħanużaw. Pa' Sur Feder, Sur Simon, Sur Balz. Jiena nemmen illi ikun importanti immens illi konna xi tip ta' evalwazzjoni tampat ta' situazzjoni tal-kompetizzjoni ħalli nkunu nistgħu niddeċidu għabbażi tal-fatti. Grazzi l-Onorevoli Danuta Hubner. Donata kol joġobni, tgħid l-Onorevoli Danuta Hubner. Ivandi mistoqsija dwar il-banek iż-żar, ħafna kollegi qed jinkwitaw għaliex il-banek iż-żar jistgħu ħarsu għall-banek il-kbar. Jista' jkun sitwazzjoni fejn banek żgħar jkollhom trattament preferenzjali jista' iwassal għal xi tip ta' sogru. Issa dan trattament preferenzjali f'xi każijiet jista' jitneħħa Jo, is-sistema kif titratta situazzjoni bħal dawn, it-tieni mistoqsija tiegħi marbuta mal-mudell ta' negozju li mhux fattur importanti. Fattur ta' riskju importanti. Il-koll naqblu illi modelli ta' negozju differenti għandhom riski differenti marbuta magħhom. Imma minħabba dak li qed tistabbilix l-Unjoni Bankarja jista' jkollna sitwazzjoni fejn hemm migrazzjoni bejn il fost il-modelli ta' negozju minn dawk li huma nqas riskjużi għal dawk li huma aktar riskjużi u bil-kontra. Mistoqsija tiegħi hawnhekk hemm xi flessibilità fis-sistema ħalli tqis ukoll dan iċċaqli fost il-modelli ta' negozju it-tielet mistoqsija xi ħaġa dwar l-istati membri mhux fiż-żona euro apparti l-element tal-BRRD qed tindirizzaw forsi il-kwistjoni tal-membri potenzjali fl-SSM fil-ġejjieni. Grazzi l-Onorevoli Hockmark, jixtieq jagħmel mistoqsija ta' segwitu, Iva. Malaj malaj, qed insemmu l-banek iż-żar u l-banek il-kbar. Importanti il l-banek il-kbar ma jħallsux għal-banek iż-żar li jieħdu riskju kbir. Iżda ismu il-banek iż-żar li mhux qed jieħdu riskju m'għandhomx iħalsu għall-banek il-kbar li qed jieħdu riskju għalek fil leġislazzjoni għandna l-prinċipju ta' proporzjonalità. Nixtieq ngħid li aħna maħniex ngħidu jekk il leġislazzjoni kienieċ tajba jew le għaliex issa ġiet adottata jiena naħseb li hija pjuttost tajba. Kien hemm bosta kompromessi. Dawn il-kompromessi kienu qed jippruvaw jilħqu miri differenti. Issa il-Kummissjoni qed tagħmel segwitu għal mandat illi aħna tajnijom jew qegħdin jagħmlu pass aktar milli jistgħu. Jiena nemmen li hemm l-Kummissjoni qed tagħmel pass aktar milli jmissa. Forsi rridu nassiguraw illi konna laqa ta' segwitu ta' dan it-tip fuħut mill-ewwel laqgħa tagħna f'Settembru qabel mal-Kummissjoni tippreżenta l-verżjoni aħħarija tagħha għaliex hekk inkunu nistgħu naprofondixxu aktar. Ma rridx li jkun hemm min joqgħod eh, jilab mad dettalji għaliex dan jista' joħloq daqsxejn ta' gwaj. Zven, minuta mhux iktar, 30 sekond għandi bżonn. Xtieq naraf l kollegi li dibattitu simili qed isir dwar definizzjoni ta' proporzjonalità ta' riskju għall-linji gwida fit-DGS. Nemmen illi għanna bżon tal laqata tal-esperti ħalli għamlu segwitu tal-leġislazzjoni ta' DGS. Għaliex hemmhekk għandna l-istess battalja imma fih dan il-qafas tal-EBA. Grazzi. Nemmen li il-possibilità li nkomplu din diskussjoni fil-bidu ta' settembru eh, nistaw nuża, nistaw niddiskutuha fil-qata tal-koordinaturi. Issa ngħaddi l-kelma lill-Kummissjoni U aħna tassaw ħerqana illi nisfimaw x'għandek xi tgħidilna Kummissjoni. Sarulek bosta mistoqsijiet differenti. Iva, il-differenza fost l-interventi juri illi memx verita waħda dak li qed tipprova tagħmel kummissjoni sur Hokmark. Hija li segwi kemm jista' jkun mod leali il-mandat tagħha, mod trasparenti wkoll segretarjat ġi mistieden għal għat kollha tal-esperti u dokumenti tqasmu l-istati membri. Hemm bosta modi ta' kif wieħed jimplementa il-mandat l-aktar mod lejali possibbli għaliex il-mandat mhuwiex ristret ma jagħtinix bli marfa dwar x'għandna nagħmlu. Iva, irridu tħobb ġew u tobbot oħra. Aħna nemnu li il-proposta li jena semmejtilkom u li għada qed tinħadem tirrispetta b'mod leali dispożizzjonijiet tal-att tal-ewwel livell iżda hemm bosta modi kif qed jista' jirrispettom. M'għandix dubju dwar dan. Il-proporzjonalità. Jina naqbel perfettament ma l-axar dikjarazzjoni tijak, ek qed provaw namlu. Memx raġuni għaliex il-banek il-gbar għandhom iħalsu għal banek iż-żar li ma jihdux riskju. Hemm kwistjoni marbuta mal-mistoqsija ta' Sinjora Hubner. Għaliex il-banek iż-żar jekk qed jieħdu riskju ikunu immuni ma jkunu ma jħalsux għal riskju. Ek qed nippruvaw namlu għandna sistema ta' somma totali tal-amsam għal banek zaħir, Sunja Mattija, Spirito Santo mhuwiex banek żgħir. Banek bank żgħir huwa taħt 300 miljun, e Spiritu Santo huwa għandu 30 biljun u għalhekk jiġi trattat iva bħala bank kbir taħt din is-sistema. Il-banek iż-żar jeddu inqas is-sistema. U għal dan il-għan u anke għaliex huma żgħar mandomx il-fondi kollha li gawdu minnhom il-banek il-kbar biex ikunu jistgħu jagħmlu kalkoli tajbin, aħna iva proponina din is-sistema tal-amsam. Skont il-BRRD din is-sistema hija proporzjonali. Naħtaf l-opportunità biex nindirizza punt Sur Wolf dwar iż-żona euro u dawk mhux fiż zona euro. Dak li deċidejna li nagħmlu flimkien mal-Parlament, bil mal-Parlament, huwa li naqdu mod intrinsiku il-sistema tal-Unjoni kollha l-att delegati tal-BRRD u l-mod ta' kif dan jiġi implementat fiħdan l-Unjoni Bankarja, l-SRM u l-att ta' implementazzjoni. Il-Parlament f'termini stretti m'għandux vuċi dwar l-att ta' implementazzjoni ma rridu nqisu l-pożizzjoni tiegħu. Imbagħad hemm il-kwistjoni ta' relevanza għas-suq intern aħna rridu s-sistema u hekk huma nfassla l-affarijiet illi tqis l-atti id-delegati u fihom iddaħħal ħafna mill-elementi. Ħalli parti kbira mis-suq uniku ġifir l-Unjoni Bankarja ma tkunx tista tagħmel affarijiet oħra minn dak li qed isir f'band oħra. Issa dwar kwistjoni ta' din is-somma l-amsam. Sinjora Hubner, Iva, hemm dispożizzjoni speċifika fid-dokument li aħna qassamna li tgħid illi jekk li SRB jemmen jew l-autoritajiet nazzjonali ta' rezoluzzjoni jemnu illi bank illi jaqa taħt is-sistema tal-amsam jippreżenta profil ta' riskju illi jiddevja minn din il-kategorija medja tal-banek mela allura iva aħna nanqisuhom fil-formula tal-aspetti ta' teħid ta' riskju. Jekk inti bank żgħir profiloli ta' riskju, inti iva ser sillek kalkolu ta' riskju. Naturalment, il-proporzjonalità minnaħa l-oħra għal-banek il-kbar. Nistaw naħsbu dak li rridu dwar il-kalkoli differenti. Il-total imma irrit ikun dak ta' mija. Ma jistax ikonna kalkolu ta' anqas minn 20% u bekk iva l-kwistjoni ewlenija hija kif se nikkalkolaw il blocks differenti. Dak li naspjegajt għadu temporanju, nishtiq nwiġa pal-mistoqsija ta' Sinja Ferreira, ma ngħid illi l ta' ħajspiċċaw fl aħħar ta' Lulju, ma fl aħħar ta' Lulju aħna ser nwaqfu il-laqat tal-grupp ta' ħidma kena tminja minn għalija illi il-segretarjat tal-ekon ħasem fihom kollha kemm huma u nistaw nistennew aktar respirazzjoni mid-disa jew l axar laqa, un bati iver namlu ċertu għazlit. Memx mod wieħed biss ta' kif nistgħu nimplementaw il-BRRD. Hemm bosta modi kif kien hemm mod wieħed kieku ma kienx ikonna bżonn tal-att id-delegat. Issa. Għalbanek il-kbar minnaħa l-oħra jinsmajt li 10% hija xaġa ridikola. Tridu tqisu illi aħna maħniex niddiskutu li ma banek għandhom jiġu salvati u li ma le imma min qed jikkontribwixxi u li ma parti ta' livell immirat. Biex inwiġġeb il-mistoqsija tiegħek tal-capping sur Gigol hemm limitu illi li lin minnu kieku kena sistema limitata, fondi limitata, xtaqta, imma ma nix sistema jek, situazzjoni kienet tkun differenti, ma kien daħlu il-riskju ta' 1.5% għal BNPP u Deutsche Bank huma iħallsu fi spazju ta' sena. Irridu naħdmu b'livell immirat kull sena u meta dan jiġi sodisfatt da' sekk. Iżda, dan jurina u koll il-multiplikatur ta' 1.5 fuq il-BNPP, BNPP jew il-Deutsche Bank għandu xjaqsam ukoll mal-ammont ta' kontribuzzjonijiet, xaqsam ma mal-istess multiplikatur fuq bank ta' daqs medju jew bank ta' daqs żgħir, jew pjuttost zaħir. Dan għaliex l-ewwel komponent għandu xjaqsam ma' daqs tal-bank. Għalhekk wieħed forsi jrid jqis id-daqs tliet darbit, iżda jiena dan ma nsejjaħlux proporzjonalità skont il-BRRD. Isur Hokmark, il-kommenti tiegħu. Iva, aħna niprofaw inżommu mal-mandat illi tana l-parlament, ek se nkomplu namlu, u se nkun nistaw niddiskutu aktar e, f'Settembru le m'għandniex l-intenzjoni illi nagħlqu kull bi possibbli mill-ewwel ta' wissu iżda jekk aħna rridu li s-sistema taħdem għanna skadenzi stretti immens li ġew imposti minna minħabba l-ewwel livell. Ma nafx kif nistaw neħilsu minnom daw wa pisa lina, pisa likum. Ek edin affarijiet. Ma nishtri oħra. Ma nafx għaliex ma nistawx naqblu fuq xi ħaġa li hija raġonevoli li qatt ma tista' tkun perfetta. Forsi hemm min ikun kuntent, hemm min ikun mhux daqshekk kuntent imma ma teżisti l-ebda sistema perfetta imma għandna sistema illi hija leali lejn il-BRRD u fil-fema tal-Kummissjoni jiena eh, dinja fil-fema tal-Kummissjoni u anke fil-fema tal-Parlament ma tqis ma tqis il-partikolaritajiet tal-istati membri. Għalhekk għandna leġislazzjoni Ewropea dinja il-fema tal-Istati membri imma mhijiex il-fema tal-Kummissjoni. Irridu sistema l-istess għal-banek kollha illi jinsabu fis-sistema. Signora Ferreira. U l-kummenti tagħha. Il-punt tal-aħħar tal-Lulju ndirizzajtu ma' nies kadenzi, aħna lest inkomplu nkomplu niddiskutu mill-ewwel ta' Settembru zda fl-aħħar ta' Settembru l-Kummissjoni titterfa fuq spalleja responsabiltajiet responsabiltajiet tagħha konna xaħġa xi ħaġa dimna Nixtieq nisħaq li għal raġunijiet tajbin il-Kummissjoni qed tagħmel ħafna sforzi żewk li huma arranġamenti istituzzjonali ħalli taqqat il-Parlament u l-Kunsill fit tfassil ta' dawn l-atti delegati kif ta' fuq soltu aħna infaslu, aħna niproponu, għanna dritt li nejdu iva jew le, aħna nemnu li hemm raġunijiet tajbin ħafna għaliex dan għandna nqisu bħala każ speċjali fejn eh, jista' jkun implikazzjonijiet addizzjonali U għana ek edin namlu. Indirizzajt il-punti aktar 10% minn għalija. Għal-rabta u l-interkonnessjoni. Spiegajt għalix daqs wieħed kien l-er ta' din is-sistema u aħna zina dan l-approċ u l-impatt tal-multiplikatur huwa akbar. Akbar fuq il-kumpaniji ta' daqs kbir. Imbagħad kena l-additive. Aħna ma ġobniex għaliex ma jirriflettix ir-riskju bl-aħjar mod. Ridu formula fejn ir-riskju u l-kumpaniji li jieħdu r-riskju ikollhom iħalsu u il-multiplikatur il multiplikatur huwa l-aħjar triq għaliex inti tapplika multiplikatur fuq bażi ħafna akbar. Issa, minn 60 għal 50. Għaliex inżinna minn 60 għal 50? Xaġa li semmew għal-membri, aħna minna li fil-proposta ta' qabel il-kalkolu il il tal-fondi kien baxwis. għanna jew ir-riskju il wieħed juhu jew inkella l-fondi strutturali bħalma ġara fil kasta tad deksja nemnu li għanna nagħtu aktar pis l fondi. U dinja ħaġa fej teskludi lill oħra u bekk kellna innaqsu il-pis fuq naħa tal-rendikont finanzjarju, l-balance sheet, u kienem minn suġġerixi li naqsu il- kalkolu tal-IPS. Iżda fl-aħħar mill ħar kena nazlu xi ħaġa illi kemm jista' jkun tirrifletti il-varjetà tar-riskju. Il-banek iż-żgħar jistgħu jkunu sistemiċi iva u ma soġġetti għall-istess u jekk huma ma jkunux da segżar ikunu soġġetti għal xi ħaġa oħra għandna li SRB jekk tara illi bank ma jaqax fil-faxxa tal-profil ta' riskju medju ta' dik il-kategorija ta' banek imma qed riskju eċċessiv li SRB tneħħihom is-sistema tal-amsam u tikkalkula l-formula normali għalihom. dwar l-intragroup liabilities, is-sur Gigold irrefera għal derivativi. Jena meċċejn dwar dan il-punt. Kwissjoni komplikata mens. Is-sur Balz, uħut minkom, għalu illi aħna nanżommu ma kalkoli illi ma previsti fil-mir u binna dwarhom iva użajna definizzjoni tal-mir imma aħna stajna nieħdu il-definizzjoni fi CRRD u naqdu għama derivati. Hemm kwistjonijiet marbuta ma', derivativi derivattivi hija attività ta' riskju kif tneħħi differenzi fis sistemi ta' kontabilità dan kollu ifisser li dinja kwistjoni illi għada ma maturraċ bizzejiet sabiex nkun nistgħu neħdu approċċ għallin inqas aħna bħala kummissjoni u bekk mhijiex riflessa fid-dokument. Lanqas approċċ manna hemm femmit vera differenti fost istati membri dwar din il-kwistjoni. Iżda aħna nemnu illi din hija kwistjoni illi għandna neħdu bis-serjetà. L-intergroup liability hija kwistjoni fejn aħna għanna nqisu il-fat il jekk inti ma tnaqqas l group liability e kif hemm stipulat fil-formula tal-emir. Naraw li l-banek ikollhom iħallsu darbtej. Irdu nsibu triq tan-nofs f'kuntest li huwa komplikat mill-fatt illi inti għandek kompartimenti nazzjonali li l żona euro u kompartimenti fiħdan il-Fond Uniku ta' Rizoluzzjoni. Il-ħajja mhix faċli u dawn ma jagħmlux l-affarijiet aktar faċli, dan huwa l-limitu li aħna rridu nindirizzaw. Iżda in-netting tal-intragroup liabilities għandna iva namluhom. Il-rapport Sinjora Serim, il-sekretarjat kien involut fil-qat fil kollha u aħna l-esti li natu rapporti. Sinra Gulaħ, Iva naqbel 100% miegħek il-kwistjoni tal-integrità tas-suq dan jinsab fil-qalba ta' tħassib tagħna ta' riflessjonijiet tagħna u għal dan il-għan. id-definizzjonijiet li rridu ġo applikati u r-regoli tpoġġew flatt id-delegat tal-BRRD dan kien ta' vantaġġ għassu intern apparti għal-Parlament Ewropew. L-Ewropa m'għandix regoli li japplikaw l-oħrajn f'termini ta' riski iva naqblu miegħek. Id-daqs huwa fattur ta' riskju meta jitqis wieħed m'għandux għalfej jkompli jikkonsidrah għaliex ikollok sistemi ħżiena ħafna jew inkella sistemi fej il-fondi kollha jiblokkaw u kulħadd ikollu jħallas u dan jaqbar għal budget u ma jagħmilx sens. Issa l-punt tal ispiritu Santo, il-linja ta' kreditu, kif tafu? Din hija xi ħaġa li mhijiex kompitu tal-Kummissjoni u laqas tal-Parlament. Is-Sur Padovan forsi seta' jwieġeb aħjar minni għal din il-mistoqsija l-istati membri għamlu progressi sinifikattivi fl eurogrupp Iżda mannix inqarqu bina nfusna għanna sistema kif għal intervent partikolari li ħat titpoġġa fis seħħ fl-ulju ta' sena d-dieħla. Iva, hekk adotta dan il-Parlament. il berardi u l-SRM għat ma kellhom is-sistema, għat ma kellhom lan illi jikkuraw li moddi imma hija sistema sabiex fil-ġejjeni ikunu aktar b'saħħitna u għandna bżonn iż-żmien biex dan isir. Dwar li moddi għanna l-AQR, għanna l-stress tests, u li modi ħajġi trattat bl-istrumenti ta' li modi. Iżda dan jaqbara l-kompetenzi tiegħi. Sur Gigold. U diġab ħafna mill istoqsijiet tiegħek dwar is-sussidju sussidji impliċiti għall-akbar banek għalhekk adottajna regolament tal- BRD u l-SRM u l komissar Barnier propona riforma strutturali fej dan il-parlament eh, ħajkollu dan il-parlament ħajkollu jiddiskutu aħna nisa jiddiskutiju aħna nsabu għana illi nisimgħu dibattitu tagħkom. Il-kwistjoni tal-limiti massimi u limiti bażi għal kejl tar-riskju, kalkolu tar-riskju, hemm insemma l-RWAs il-President jintervjeni, l-interpreti ħajjif u jaħdmu dal-waqt. Minħabba l-mistoqsijiet li għamiltu li u komplikat li nwieġeb li l-kolħat, nitlob skuza għal-min, l-min ma weġibċ, l-RWAs. Meta lajnuna tal-istat kella tinata l-RWAs kienu għalin Mux minnu illi l-RWAs mandom xej jaqsmu mar riski u li l-banek jamlu li jridu. Edin insemmu sistema għal-ġejjeni fejn l-RWAs ta' dawn il-banek ħajkunu fid żona euro jew impoġġija ta' supervizjoni diretta tal-ECB jew inkella supervizjoni indiretta taħt l-EBA fl-Ewropa kollha kemmi. Għalhekk iva hemm raġunijiet għaliex għanna nemnu li kiku l-RWAs ma kienux daqshekk affidabli fil moddi jistgħu jkunu aktar affidabli fil-ġejjeni. Irridu mezz xorta waħda biex inkunu nistgħu inkejlu il-teħid ta' riskju fuq naħa tal-assi fuq bażi storika iżda l-RWAs mumiex termometru daqseg zbaljat biex naraw ek il-pazjent għandu xiddeni. Nitlob skuża lil kull minn ma weġibċ, iżda jiena nemmen illi koprejt il-punta sul Feber, sul Balz, tkellim dwar RWAs issa, sur Siemens, 10% relevanza sistemika, kemtejn ta' malajr dwar l-IPS. L-IPS Iva, jaqdu flimkien il-banek iż-żar normalment. ħafna mill-membri tal-IPS huma banek żar, diġà benefikaw mit-trattament preferenzjali għal banek iż-żar. Issa aħna qed nirreferu għal kif għandna nqisu l-IPS għal banek il-kbar li huma parti mill-IPS tal-banek iż-żar. fil-fema tiegħi dan jassumi li l-banek iż-żgħar għandhom il-kapaċità illi jsalvaw il-banek il-kbar. L-IPS skont l-ewwel livell f'din il-proposta tingħata pis ta' 20% tal-fattur ta' riskju. U din il-proposta ssir għaskapitu tal-fondi. ma nafxux eh, dan huwa wix l-aħjar mod ta' kif nirrefer eh, niffinanzjaw sigurtà addizzjonali għal din is-sistema. Grazzi ta' sew, President. Thank you very much, Mr. Gersan. I think it has been very interesting. Grazzi ta' sew. Il-Kommissjoni, diskussjoni ta' sew interessanti. Jien issa nisospendi il-laqa għal ħames minuti. Mbagħad ikonna diskussjoni fuq livell tekniku dwar dan is-suġġett u l-laqgħa tal-Kumitat terġa' tibda wara nofsinhar fit-tlieta grazzi.